Nwan fost ħafna affarijiet. Sen niddiskutu kol ir revizjoni tal-pjantazzjoni tal-enerġija. Kien hemm rapport nata Peter Liza u kol għaddejnilkom il-lista tal-voti. Kienem verżjoni ġdida li ġiet abbozzata tal bieraħ u nisperaw li intom għandkom l-aħar waħda li iktar waħda ġġornata. Nisperaw ukoll li għandkom il-karti tal-votazzjoni biex ehm, jekun hemm bżonn nużawhom. Sur Liza għandu point of order. Grazie għafna, Sur President. Xtaqqa waħda jidher li hemm ħafna interess f'din l-opinjoni. Kellimt il-Xinies ġewwa Strasberg dwar din il-kwistjoni, kwistjoni kontroversjali. Dan Naħseb li hemm ħafna kwistjonijiet li se jibqgħu għaddejjin mingħajr diskussjonijiet u naħseb li jkun importanti li natu spinta lil din l-opinjoni. Dawk li għamlu xie emendi saqablu fuq ċertu emendi orali, jiddispjaċini li dawn waslu l-kom il-bira flasġija, u għalix kien riċentament li aħna ndunajna li dawn il-proposti kienu wisa ħafna. Nixbilkom l-attenzjoni għal paragrafu 3, għanna bżon ta' uh, vot separat, hemm għanijiet fuq medda twila ta' żmien. Dawn u ambizjużi ħafna. Dawn l-għanijiet fuq medda twila ta' żmien huma bbażati fuq eh, xenarju li għandu x'jaqsam ħafna ma' l-enerġija rinnovabbli u jiena naħseb li f'dan il-kumitat il-pozizjoni li ma rridux eh, rinnovabli biss 100% iżda rridu nużaw eh, sorsi oħra tal-enerġija. Naħseb li importanti li jkollna għanijiet vinkolanti għall effiċenza tal-enerġija u fuq meda twila ta' żmien inkunu nistgħu naddu perspettiva għall-industrija biex bekk inkunu nistgħu eh, nadataw ruħna għal-jom. Jina grat ħafna l kolla li assistew u taw is-sem tagħhom f'din il-kwistjoni ix-shadow rapporter is-segretarjat u l-istaff li kienu eh, tant tajnuna l-bira flaxija. nishtiq ngħidilkom li kien importanti, għaliex kien importanti li nagħmlu din l-emenda. Jien arċivejt laqat minn assoċjazzjonijiet ambjentali u għaluli li sa ser ikun sart wisek irridu climate neutral buildings u din mhijiex xi ħaġa vijabbli. Aħna għandna bżonn naqblu li rridu dawn it-tip ta' rridu dan it-tip ta' bini li huwa favur l-ambjent. President jgħid Iva aħna ser niddeċiedu dak li huwa xira dak li huwa meħtieġ mbagħad naraw eżattament x'tip ta' kontroversja jew nuqqas ta' kontroversja li, li tinħoloq minn hekk Sejjaw nibdew mill-bidu net, eh, eh, amenda numru wieħed, is-Sinjura Van dak favur, daw kontra, stanzjonijiet ma ditx. Amenda 2, Ketlin Van Brandt, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti. Favur kontra astenzjonijiet ddiċ. Tiet parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Menda tlieta. Is-sur skula kakis dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda erba. Emenda orali. Favur. Kontra. Astanzjonijiet għaddiet. Ħamsa. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Numru 6 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Manda seba dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Manda 8 dak favur, kontra stanzjonijiet għaddiet disa favur kontra stanzjonijiet għaddiet 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 11 dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet 12 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 13 dawk favur kontra astenzjonijiet maddit. 14 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 15 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. 21 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. 22 dawk favur kontra sanzjonijiet ma ditt. Erbajn dak favur. Le jgħid il-President hemm emenda orali. Dak favur. Ta' numru 40. Dak kontra sanzjonijiet għaddit. 25 dak favur kontra sanzjonijiet għaddit 38 favur kontra sanzjonijiet għaddit 39 amendor għali b'amendor għali dawk favur kontra sanzjonijiet għaddit 16 favur kontra sanzjonijiet għaddit 20 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 33 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 18 Mendorali, dawk favur. Kontra astenzjonijiet se niverifikaw. 18. Votazzjoni għamaluqa. 28 favur, 25 kontra għaddit. 26 dak favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 23 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 30. Le 24 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 17. Amenda orali. Favur. Kontra. Sanzjonijiet għaddiet. 37 votazzjoni maqsuma l ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dak favur kontra astenzjonijiet. Sen nivverifikaw. Tini parti. għaw membru tal-pepa eh, zejiet li qed jivvota. Tajjeb il-votazzjoni għamaluqa għaw ddiċ. 19 favur. Kontra stanzjonijiet ma 35 votazzjoni maqsuma dak favur. Kontra stanzjonijiet għaddiet. Tini parti dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 27 ġiet irtirata, 28 dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddiet, 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 31 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 32 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 34 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 36 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Ser nieħdu l-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 46 favur, 7 kontra astenzjoni waħda nifirħu lil Peter Lise. Din hija kwistjoni importanti bħalma smajna mill-Kummissarju tal-Bidla fil-Klima il bira Proset Peter Liza. Issa naddu għal punt li miss, punt 10. Kop 16. Klimakonferenz in Cancun. Dwar konferenza tal-klima f'Cancun, tal ċlus maqda. Il-skadenza sabiex tres u l-emendi kien id-9 ta' settembru fil fat Nibdew bl-emenda numru 1 minn favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Tini waħda favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tielet waħda favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 4 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Numru 5 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Dantu għal paragrafu 18. L-emenda 18 paragrafu 1, skużawni. Favur, minu kontra, assenzjoniet, għattil. Favur, kontra, assenzjoniet, għattil. 22, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit.

Ha nifutaw għet nċekja ftit numru 25 bħalissa. bi endet. Votazzjoni maluqa għaddit. Mela, l-emenda 24 ta' għassa. Naddu għall-emenda 26 minn Florenzi Berulize minn favur kontra assenzjoni ta' għaddit. Emenda 29 Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kif ukoll 27. Emenda 30 vot maqsum l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 34 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 33 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 35 favur kontra l-astanzjoniet għaddiet. 36 favur kontra astanzjoniet għaddiet. 37 favur kontra astanzjoniet għaddiet. Paragrafu 5, emenda 39 favur kontra astanzjoniet għaddiet. 38 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Erbejn, favur <clears throat> kontra astenzjoniet għaddit. 22 żewġ partijiet, l-ewwel parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Numru 43 favur kontra astanzjoniet għaddit. 44 favur kontra Astanzjoniet għaddit. 45 favur kontra Astanzjoniet għaddit. 46 favur kontra Astanzjoniet għaddit. 48 favur Kontra, kontra astanzjonijiet għaddit. 51 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 52 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 55 54 favur kontra stazzjonijiet ma' deċ. 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit 54 u 57 madentiċi minu favur kontra astenzjonijiet għaddit Nitċekkjawa di 54-57 kieċab. Ein PPE zu viel, ein S&D zu viel. Jetzt noch ein S&D zu viel. Und Minn jider għanna xaħat minn l-SND jgħat għawek. Sa din tajjeb naħseb votazzjoni malu għamma ah, d-dieċ, ma d-dewġ daw żewġ vendi identiċi. Erba u ħamsin u tlita u ħamsin huma identiċi minn favur. kontra astanzjonijiet għaddit. 69 favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 68 favur kontra astanzjonijiet maddiċ. Dreiundsiebzig 72 identisch dafür. Titaw sebej me favur kontra statizzjonijiet ma tiġ. Sebejn favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. 65 favur kontra astenzjonijiet aħjar ċikjodi fuq 65. Beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa 62 taqa. Sitta u sittin, favur. kontra astenzjoniet ma ddiċ. Naddu issa għall-emenda li mis numru 64. Minu għafavur. Kontra astenzjonijiet. għattiet. 64 punt lingwistiku għaddu sa 88 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 65 minu favur 75 skużawni favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Numru 90 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 58 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 59 favur kontra astenzjonijiet aħjar nċekjawa din 59. Ein PP e zu viel. Jetzt ist gut, beendet. Votazzjoni maluqa għaddit. 89 favur kontra astenzjoniet għaddit. 76 favur kontra astenzjoniet għaddit. 84 favur kontra astenzjoniet ma tiġ. 81 juma identiċi minu favur, minu kontra astenzjoniet ma tiġ. 77 minu favur, kontra astenzjoniet ma tiġ. 78 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 79 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 83 u 77 madentiċi minu favur, kontra, l-astanzjoniet ma d-dieċ. 82 mil favur kontra Astenzjoniet maddiċ. 77 l favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 86 u 87 identiċi u favur kontra stanzjoni ta' diet 86 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 85 favur kontra astenzjonijiet. Ma qatx attenta ħirqen idona ma' 85 favur kontra astenzjonijiet għaddit. ddiċ. 50 favur kontra Astenzjoni ta' t-tiet. 133 favur. Kontra. Astenzjoni ta' t-tiet. Iwħet u disejn favur. Kontra. Astenzjoni ta' t-tiet. we had to design tini paragrafu u erba u design huma identiċi. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 95 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Deve 96 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti minn favur kontra astenzjonijiet u kollha għaddiet din. Mela naddu sal-116 ta' parnju minn favur kontra astanzjoni ta' diet. Tminja disejn minn favur kontra astanzjoni ta' diet. Le, rridu nivvotaw fuq li mis. 102, n-favur. Ta' Brempt kontra astenzjonijiet ma' diċ. Mija, minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Mija 101, favur. Kontra ma astenzjonijiet. Għaddit. 103 vot maqsum l-ewwel parti minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet ma' Niċċekjaw għad-din il-parti jek tixtiequ. Abstimmung beendet. Ja. Votazzjoni maluqa, ma ddiċ. Eh, das Feld 97. Dann kommen wir zu 97. Sanaddu għas 97. Tini parti favur Minu kontra astanzjonijiet. Għaddit. Tisaw design ta' parnja minu favur. Minu kontra astanzjonijiet. Għaddit. erba minu favur. Kontra astanzjonijiet. Ma' u ħamsa minu favur. Kontra astanzjonijiet ma u seba' minu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. mija u 110 u 109 li huma identiċi minu favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. 111 minn favur. Kontra astanzjoniet. għaddit. Hundertsechs. Mija u sitta, min favur. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 113 bot maqsum l-ewwel prajti, minn favur. Kontra astenzjonijiet. Għajan ċekjaw għati. L-ewwel parti. Und beendet. Votazzjoni maluqa ma tiċ. Jittini parti minn favur. Minn kontra astenzjonijiet ma tiċ. Mija u tnax minn favur. Minn kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw għadim jew 14. beendet. Votazzjoni maluqa ma tibx. Naddu issa għall-emenda 115 minn Florence Jebel Lise minn favur. Bist wahda? Le, ma 114 għadna kemm futajna fuqa sa 115 le? 114 għadna kemm votajna fuq abmod elettroniku dik ma ddiċ. Skużawni ma naġġilt daqsxejn iżjed. Minu favur 114. Kontra astanzjonijiet għaddit. Mela 115 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Deve 118 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet għaddiet. 119 ta' prodi minn favur, minn kontra, astenzjonijiet. Nitċekjaw għad jahjar. Votazzjoni maluqa. ma tlieta 123 favur kontra u għaddit u minu favur minu kontra astenzjoniet ma mija u minn favur kontra astenzjoniet għaddit 122 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ. 125 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ. 126 minu favur kontra astenzjoniet ma għaddit. 127 favur Nitċekjawa 126 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni s-samaluqa, għaddit. Mux kullħat jivvota bil-karta u għek minn jgħat fil-kamra l-ek tkun daqsxejn mux dijem preċiza. Naddu 127 Florence Saber Lise favur kontra stanzjonijiet għattiet. ħamsin l-ewwel parti minn favur kontra stanzjonijiet għattiet. 130 minn favur kontra d għaddiet. 132 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 134 vot maqsum l għal parti minu favur kontra l-astanzjoni ta' t-tit. Il-tini parti minu favur kontra astenzjoni ta' dilt. Tilet parti minn favur kontra astenzjoni ta' dilt. 135 deve vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjoni ta' dilt. Tini parti minn favur kontra astenzjoni ta' dilt. 136 minu favur kontra astenzjoni astenzjoniet tit. 137 minu favur kontra astenzjoni astenzjoniet għaddit 157 ta' bat 139 vot maqsum l għal parti ma' favur unu kontra astenzjoni astenzjoniet tit. Tini parti unu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 142 minu ta' ajkut u ħassim lu favu kontra astenzjonijiet diet. 143 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 140 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 144 favur l-ewwel tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet 144 l-ewwel parti parti A favur kontra astenzjonijiet ma ddietx. 145 favur kontra astenzjoni astenzjonijiet tiet 146 favur kontra astenzjoni astenzjonijiet tiet 147 favur kontra astenzjoni astenzjonijiet tiet 148 favur kontra astenzjoni astenzjoni ta' tiet 149 favur kontra astenzjonijiet tiet 149 favur kontra astanzjani ta' diet 150 favur kontra astanzjani ta' diet. 151 vot maqsum żewġ partit l għol parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minn favur kontra astenzjoniet ma 152 minn favur kontra astanzjonijiet. Maddiċ 183 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 153 minn favur kontra astenzjonijiet Maddiċ jen ċekjaw di 153 jek tixtiequ. Mhux qed narahom kollha li din mhux qed tollawhom sew. Għalhekk, votazzjoni issa magħluqa għaddiet. Mija għaddiet mela 154 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra d-diet, tini parti minn favur kontra d-diet. 155 Nċekjaw t-tini parti ta' 154 jek t-ixtiju, kieġobkom. Għaddiet 155 itra tre favur, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. 197 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Maddiċ 156 l-ewwel parti, parti A minu favur, kontra astenzjonijiet maddiċ għaddiet 156 parti B ta' it-trim favur kontra astenzjoni ta' d-diet. 189 ta' Merkis minu favur minu kontra astenzjoni ta' d-diet. 158 minu favur minu kontra astenzjoni ta' d-diet. 159 favur kontra astenzjonijiet. Għajer nċekjaw għadi 159. Votazzjoni maluqa għaddit. 160 f'żewġ żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjoni għaddiet, it-tieni parti minu favur minu kontra astenzjoni għaddiet. 178 minu favur kontra astenzjoni għaddiet. 182 minu favur kontra ħajan ċekjawa 182. Votazzjoni maluqa ma ditx. Mija wieħed u sittin minn favur, minn kontra, astenzjoni ta' dit sittin minn favur, kontra astenzjonijiet għaddit 163 minu favur, minu kontra, astazzjoni tattit. 164 ta' itre maqsum zirġ partit l-ewwel parti minn favur kontra astanzjoni tattit. Tieni parti minn favur kontra astanzjonijiet tattit. 49 vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti minn favur kontra astensjonijiet Għajan ċekjaw għadin tini parti kieġobkom. Votazzjoni maluqa ma zitx. Mija ħamsa sittin minn favur. Minn kontra. Astenzjonijiet. għajer ċekjaw għadi mija ħamsa sittin. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. 166 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 168 favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. 171 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija disa favur kontra astenzjonijiet għaddit 170 minn favur kontra astenzjonijiet. ċekjaw għadi 170. relazzjoni maluqa. Mija 177. 167, skużawni. Bomenda orali minu favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 175 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 180 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 176 minu favur kontra astenzjoniet għaddiet. 173-174 fl-imkien minu favur minu kontra astenzjoniet għaddiet. 179 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 174 minn favur kontra astenzjonijiet 124 er, skużawni b'emendorali nċekkjaw votazzjoni sama luqa ma ditx 184 minn favur kontra astenzjonijiet Maddiċ, 185 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit 190 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 186 minu favur kontra astenzjonijiet Maddiċ, 187 minu favur, kontra astenzjonijiet. ddiċ 187 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 192 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 193 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 194 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 195 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 196 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 198 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 201 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 199 minn favur ta' Gardini. Kontra astenzjoniet ma' diċ. Nishtiq ngħidilkom li żewġ membri jixtiequ jirtiraw minn din l-emenda. Sulli u Franco ineħħu l-appoġġ tagħhom. Ħanvutaw xorta waħda però daw iż-żewġ membri ma dawm qed jappoġġaw dawn l-emendi. 200 parti B minn favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. erba ta' gardini minn favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. tnejn minn favur Żewġ ismijiet biss nħew l-appoġġ tagħhom fil-fatt. Naddum għal 202 minu favur kontra assenzjoni t diċ. 203 minu favur kontra assenzjoniet t diċ. 205 minu favur kontra t għaddiet. 206 vot maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur minu kontra assenzjonijiet aħjar ċekjali. Kieġobkom? Votazzjoni s-samaluqa. Għaddit. It-tini parti. minn favur. minu kontra, astenzjoniet ma 208 minu favur, minu kontra, astenzjoniet għaddiet. 209, 207 u 47 li huma identiċi minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma dewx. 210 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Premessi issa numru 6 ta' delvu minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 7 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 10 minu favur anzi skużaw, numru 8. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, ma tiċ? Numru 9 minu favur, kontra, astenzjonijiet. Aħer nitċekjaw n-numru 9. votazzjoni s-samalu għama d-dieċ. Numru 10 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 12 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 13 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 14, vot maqsum, search partijiet l parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit, Tini parti minnu favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw din it-tini parti. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Numru 60, min favur. 16, skużan, min favur kontra astenzjonijiet. Għaddit numru 15, min favur kontra astenzjonijiet. Għaddit numru 17, min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal-votazzjoni għal, -votazzjoni, għal l-abbozz kollu ta' riżoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. Għanna wieħed tal-PP żejjed. Votazzjoni magħluqa. 35 favur 20 kontra m'hemmx astenzjonijiet proset lir rapporter ta' din pożizzjoni lill-awtur ta' din il-pożizzjoni illi naħsbu illi hija bażi tajba ħafna sabiex aħna nkomplu id-dibattitu tagħna sakemm ma naslu diskussjoni fil-plenarja u fil-konferenza f'Cancun. Issa ngħaddu għal workshop fuq l-influenza Please take a seat. Ladies and gentlemen. Signori Poggiù, Hudu Postcom. So, herzlich willkommen an alle. Nil'akom il-koll, nil'akom il-koll eżis membri ta' dan il-komitat, eżis esperti, eżis mistidna illi aħna stidinnikom sabiex tattentu għal dan il-workshop fuq dan il-famuż virus tal-influenza H. Akka wieħed imna wieħed li verament kell ħassibna f'din l-ħar sena nkwetana ħafna aħna nixtieq nitkellmu fuq il-fatt ta' kif l-istati membri jaġixxew u li ma rwol kalla l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nilqabod partikolari r-rapporter għal dan il-Kumitat Michelle Livesi u li għamlet rapport fuq eh, ir-reazzjonijiet drammatiċi li uraw l-istati membri u aħna verament qed nieħdu gost li għandna numru ta' esperti eċċellenti li ipparteċipaw ukoll kemm fil-wol istituzzjoni tagħhom kif ukoll fil-woli oħrajn. Nixtieq nilqa' ukoll il ta' kif huwa prezentat il-programm għandna John F. Ryan l net li huwa il-Head of Unit ta' DG Sanko mill-Akfasna għanna ta' ġiġi sanko kol għanna diskorsu kol ta' s-surris li għad-direttur ta' saħħa publika u tal-evalvazzjoni ta' riskju għanna George Lali li huwa direttur responsabbli għall-industrija tal-mobilta mill-Presidenza Svediża ta' qabel għandna rappreżentanta jisima Janita Jalen nilqak fostna tirrappreżenta l-Presidenza Svediża li kellha responsabilità kbira minħabba illi kienet propju il-kulminu ta' din il-kriżi. Għanna wkoll l-ex direttura Hazana Jakob u għanna u koll direttur palissa s-sur Mark Springer nishti eh, nil-ak u koll fosna għanna zewċ mistiedna l direttur ġenerali Paolo Tosta Kocci U minna ħatar Presidenza Belġana għanna s-sur Dr. Daniel Reines. Jiena rajtom dawn l ismiet kif jidru fil-program. Kif ħat t-tkelmu basikament? Jiena diġa kontaktit l-sena li għaddit aħna konna nkwetajna ħafna minħabba s-situazzjoni ta' dan il-virus u WHO kienet qalet li kien hemm ir-riskju ta' pandemija u din ir-raġuni l-Ewropa kellha tagħmel reazzjoni Nirringrazzjaw li mulej li dan ma ġrax. Fil-fatt nafu li però xorta waħda servitna ta' kif aħna nħejruħna sabiex nevitaw li kunem pandemiji ta' dan it-tip li jistaw jkunu ta' natura transkonfinali għalek aħna ħejjena dan il-workshop ta' dal-ħodu. Dina nishtiq qed jgħid s segretarjat li ngħidilkom li għandna sa nofsija ċans. Hemm min jgħid li dan huwa ħafna ħin, hemm min jgħid li mhuwiex biżejjed ħin. Aħna nittamaw li ħajkonna bżiet jinsa biex nismaw il-prezentazzjoni u tkolla, nismaw il-kommenti minna ħatakom. U għanna s-Sur John Ryan li ħajtkellem għana xar minuti. għandna għanna xiftit nis minna naħa tal-panel illi ħajitkellmu għal massimo ta' erba' minuti ħajkolli noqgħod daqsxejn attent u noqgħodilkom naqra sa x'inkella ma nispiċċaw qatt nistgħu nibqgħu nitkellmu għal ħafna ħin. Issa ngħaddu s-surrajn kjoġba. Grazie ħafna President. Nixtieq ringrazzja membri tal-Kumitat tal-li organizzaw dan il-workshop illum u flimkien mal-Presidenza Belġana mal-konferenza mal fuq l-H1N1 li għamlet il-Presidenza Belġana fl-Ulju u l-evalwazzjonijiet li saru minn dak il-żmien li tama li dan il-workshop se jitkellem fuq kwestjonijiet importanti ħafna. F'dan il-periodu ta' post-epidemija li wieħed identifika il-lezzjonijiet li tallimna minn din l-epidemija u nħarsu lejn risposta u koll eh, tana hija importanti ħafna biex naraw kif aħna nafu nrispondu għal kriżi u biex niproteġu ċittadini fil-futur u biex nil... niksbu dan lan huwa importanti u neċessarju li nifmu il-kuntest ġenerali. Illi kellu xaqsam mal eh, preparazzjoni eh, għall influenza Nishtiq ngħid xi ħaġa fuq is-setat tagħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-kriżi tas-saħħa. Mill-1999 law biex inkunu nistgħu nafaċċaw il-teddidiet eh, tal-Mart, il-komunità eh, introduċiet atti legislativi biex jitrattaw din il-kwestjoni. L-an ewlieni huwa li kunem eh, skambju ta' informazzjoni u koordinazzjoni tal-azzjoni kontra il-Mart u dawn inkludu anki l-influenza. Dina ġittim saħħa fl-2005 mbagħad iktar bl-introduzzjoni ta' Eh, pjanta preparazzjoni eh, eh, tal-Unjoni Ewropea għall-epidemiji biex nkunu nistaw ikun hemm koordinazzjoni u kontroll aħjar. ħafna wkoll aġenziji indipendenti ta' esperti fil-saħħa bħal l-ECDC u l-EMEA. Issa barra minn eh, ċerti eccezzjonijiet mem lebda dispożizzjoni fil-trattat biex wieħed jarmonizza il-leġislazzjoni fuq is-saħħa pubblika sakemm it-Trattat tal Lisbona introduċiet referenza għal miżuri eh, kontra eh, teddidiet transkonfinali. Għal daqstant, nistaw najdu biex nqassru illi responsabilità, il-maġoranza ta' responsabilità fit-tratta eh, fil-ġestjoni ta' dawn il-problemi huma fl-Istati membri, anki jekk fuq il livell tal-Unjoni Ewropea ruol ta' koordinazzjoni. Issa nixtieq nitkellem fuq id-dati fuq dak li għandu xie qasam ma meta faqqat din l-epidemija. L-għonet għanna eh, kuntatt bilaterali mal-Messiku u mal-Stati Uniti li virus ġdid eh, seħ. U dan ġi konfermat minn WHO. Hemm eh, servizz eh, tal-epidemiji li għandu xi qasam ma' dawn it-teddidiet u eh, talab laqat ma' l-istati membri biex jiddiskutu x'miżuri jistgħu jkun hemm biex nikontrollaw l-infezzjoni. Il-laqat saru audio konferenzi kull jum u lan kien biex nimmonitoraw it-trasmissjoni tal-infezzjoni tal-H1N1 u biex jikkonsidraw li mazzjoni tista' tittieħed biex jillimitaw it-tixrid ta' dan il-virus. Fil-istadi bikrin tal- trasmissjoni. Stati membri konsideraw x'azzjoni jistgħu jihdu fil kasta ta' eh, nis li vjaġġaw, illi vjaġġaturi li ġejjin jew se jitilqu minn dawn iż-żoni ta' riskju, x'pariri jistgħu jagħtu il vjaġġaturi u l pubbliku fuq dak li għandu xaqsam mal-miżuri eh, ta' prevenzjoni. Eh, per eżempju, kwistjonijiet ta' iġen, l-użu ta' medicina antivirali ekku neċessarju. Mbagħad il-Kummissjoni proponiet definizzjoni Eh, vinkolanti legalment ta' każi illi wara eh, permettiet li wieħed eh, joħloq sistema għal kontroll tal-epidemija fil-komunità. Fil-11 ta' ġunju tal-2009, WHO ollit il-livell ta' allerta tal-pandemija fuq il-livell 6 u dan jfisser li għal dawl darba konna edin f-situazzjoni ta' pandemija. U issa wara rapporti fu il kazijiet li dejjem qed jiżdiedu fl-Ewropa uh, li inkludu anki eh, l-imwiet eh, fl-Unjoni Ewropea imħabba l-aka wieħed n wieħed is-Kumitat ta' Sikurtà ħareġ stqarriet biex nidentifikaw prinċipi komuni biex nkunu nistgħu nittrattaw dan din l-epidemija. U dawn inkludew trattamenti eh, li, seħew fuq ċerti persuni li kienu ġejjin anki minn postijiet oħra. Eh, kien hemm rakkomandazzjonijiet anki fuq il- tliqi ta' im u lima sezzjoni tal-popolazzjoni kella tiġi mlaqma eh, bħala priorità. Il-Kummissjoni mbagħad f'Settembru tal-2009 pubblikat komunikazzjoni fuq il- Eh, pandemija akka wieħed n wieħed ħames dokumenti fuq kwistjonijiet ewlenin fuq il-ġestjoni u risposta lejn l-kriżi. Issa sal-aħħar ta' settembru tal-2009 wara rakkomandazzjonijiet pożittivi mill-Aġenzija tal-Mediċini Ewropej, il-Kummissjoni ha autorizzat l-ewwel tlaqim eh, u għamlu eh, kampanja għal dan f'Ottubru u dan se jitkelmu fuq e, fil-prezentazzjoni li jitkellmu warajja. L-Istati membri e, kienu kellhom ordinazzjoni, kienu ordnaw ħafna minn dan it-tlaqim, e, e però kien hemm stati membri li ma kellhomx Eh, ma kienux ordnaw dawn, dawn il-medicini. U kien hemm komunikazzjoni biex ikun hemm talbiet eh, għal fuq livell nazzjonali. U kien hemm anki sistema ta' trasferiment volontarju ta' uh, ta' tlaqim u ta' medicini antivirali bejn stati membri. Kien hemm każ fl-Ukrajina fejn kien hemm ħafna infezzjonijiet u f'mument meta l-pajjiż ma kellu lebda ħazna ta' medicini Eh, situazzjoni simili kienet eh, kienem fil-Bulgarija imħabba li kellhom noqqas ta' ħażna tal-mediċini wkoll. Issa barra mill-koordinazzjoni fl-Istati membri fil-Komitat ta' Sigurtà ta' Saħħa, il-Kursill tal-Ministri ta' Saħħa intaqgħu regolarment biex jitkellmu fuq dawn il-problemi u l-Kummissjoni wkoll eh, kella laqa ministerjali tal- -Ministeriali Eh, tal-G7 u maħom kienem il-Messiku u kol biex jizguraw il-kooperazzjoni eh, barra mill-sforzi eh, ta' koordinazzjoni tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni fl-2010 bad bdiet evalwazzjoni tal-risposta tal-Unjoni Ewropea għal-pandemija. E lan kien naraw x-lezzjonijiet nistaw nitalmu minn din il-pandemija biex nkunu nistaw naġġornaw, nintejbu l-pjanijiet tagħna u ntejbu anki l-kapaċitajiet dan għandu kif spiċċa dan ix-xogħol u aħna ppubblikajna eh, informazzjonijiet għal-Parlament eh, u dan se jiġi komplementat anki bir-riżultati tal-presidenza tal-konferenza tal-presidenza belġana li se sir f'Lulju u bil-konferenza tal-lum. Issa, F'dan il-kuntest ta' post-pandemija huwa importanti ħafna oġġi li nżommu dan l-isforz eh, biex niprovaw nitalmu mill-esperjenza. U biex nala u niftaħ il-diskussjonijiet eh, fil- eh, fil-għamla fuq dan il-punt nishtiq nitkellem fuq deċiżjonijiet ewlenin li ġew adottati fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu kontra kriżi. U hekk definizzjoni tal-każijiet li permettit li l-Istati membri jaqblu fuq l-elementi ewlenin eh, biex eh, jibdew risposta għal eh, din il-teddida, definizjoni tal-marda. U t-tini, biex nkunu nistaw niskuraw impen politiku, l-Stati membri adottaw konklużjoni tal-Kunsel li talbu solidarietà u koordinazzjoni fil-ġestjoni tal-teddida. Tilet punt, din dan impen politiku ġi imwetta f'istqarrijiet u rakkomandazzjonijiet fuq il-ġestjoni tal-riski l komitat tas-Sikurtà Saha. saħħa biex e, inkunu nistaw napoġġaw dawn il-diskussjonijiet, il-Komissjoni adottat komunikazzjoni e, f'ħames dokumenti ta' ħidma f'Settembru u tkellmet fuq il-kustjonijiet e, ewlenin fil-ġestjoni tal-pandemija. Dan ix-xogħol u l-inizjattivi Eh, kienu bazati fuq l-investimenti importanti li sar mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati membri fi snin li għaddew biex intejbu il-preparazzjoni tagħna eh, kontra l-pandemija. Naturalment però menna lebda ebda eh, raġuni biex nkunu kontenti b'dak li ġaran, is l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod iktar effiċenti u nittama illi l-evalwazzjoni li semmejt se jgħinuna biex intejbu il-kapaċità Eh, li semmejt u eh, anki għacittadini ċittadini eh, tagħna. Grazzi tal-prezentazzjoni eccellenti minnaħa tal-Kommissjoni, issa għanna membri tal-panel li se jirrispondu għal tliet mistoqsijiet li semmejna u issa nixtieq nitlaw plissur Andrej Ris illi huwa l-ewwel persuna li se reaġixxi għal dan għal erba' minuti. Grazzi, membri tal-Parlament Ewropew. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi u nirringrazzja l-Parlament ta' dan il-workshop. Waqt il-presidenza ta' Surrajn rajna eh, l-istadi ta' risposta għal pandemija minn ħat l-Unjoni Ewropea biex namlu revizjoni kritika ta' dan il-risposta bżon nitkellmu fuq il-prinċipi ewlenin li meċew eh, dan il-pjan u d-dim barra mill-li nizguraw il- protezzjoni tal-pubbliku din ir-resposta għal pandemija ġiet motija ah, mill-pom biex niprofaw nizguraw li l-istati membri għagġiċu b'mod koordinat kontra l-pandemija bazi tal-laħar evidenza xjentifika. Kif għal sur Ryan, il-koordinazzjoni hija il-miżura ewlenija u l-fattur li rridu nistudjaw fid-dibattitu tagħna. Aħna aħna nimiraw ukoll biex innaqsu l-impatt tal-pandemija fuq soċjetà eh, biex ikun hemm kontinuazzjoni tal-negozji bħala qan. Aħna nistgħu ngħidu li qatt ma wieħed jista' jkun ehm, preparat totalment eh, biex jiġġieled kontra pandemija bħal di, però b'koordinazzjoni attiva il, nistaw minimizzaw il-ħsara eh, illi pandemija bħal din tista' toħloq. Jiena nemmen fermament illi waqt din il-kriżi ta' saħħa pubblika l-ewwel kriżi ta' saħħa pubblika fil-21 seklu l-Unjoni Ewropea eh, dana kisbitu meta wieħed is ma' dak li ġara fl-Ewropa f'parti oħrajn tad-dinja fejn il-preparazzjoni ma kienieċ ottimala, per eżempju, ottimali, per eżempju l-Ukrajna. Wara l-ewwel rapporti mill-awtorità Messikana fuq eh, Eh, il-pandemija fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ehm, attivat din il-kapacità ta' risposta għal kriżi u, u zgurat illi koordinazzjoni effettiva ta' miżuri fuq livell eh, eh, Ewropew u nazzjonali seħed Din importanti għal kooperazzjoni sinerġija fl-implementazzjoni ta' risposta tagħna. Nishtiq insemmi fil-biddu l-kooperazzjoni eccellenti li kien hemm fis-servizzi tal-Kummissjoni u dawn jinkludu il-DG Sanko Enterprise, Enterprise u anki għal tlaqim farmaceutiku u anki fil-qasam eh, eh ambientali u fuq il-kwestjoni tal frontieri u anki komunikazzjoni. Kull jum aħna eh, stajna niproduċu komunikazzjonijiet mill-kommissjoni eh, li kienu importanti għal-partijiet. Eh, il-Komitat ta' Sigurtà ta' Saħħa kien l-istrument importanti biex nikkoordinaw xoltana ma' l-Istati membri. Il dan il-Komitat kien qed jaħdem fuq il-luq tal-iskejjel, eh, fuq il-pariri tal-vjaġġaturi, eh, eh, pariri fuq il-tlaqim kif kienu l-iktar affarijiet importanti li tkellmu fuqhom fil-Komitat. Issa baż il proposta tal-Kummissjoni, l-adozzjoni ta' dawn il istqarrijiet garantew li l-Istati membri kienu qegħdin jimplemaw miżuri koerenti eh, ta' impatt soċjali partikolari u l-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-kwistjonijiet kienet ċara. U jiena nixtieq issa nirgrazzja l-Parlament għal kontribuzzjoni sinificativa għal eh, risposta għal krizi u eh, adottat eh, rapporti Eh, li kienu importanti biex wieħed jirrispondi għal eh, pandemija fuq livell ta' statistika wkoll. Dini kienet eh, il-President qed jistidlu biex jala u l-kellim għal li se jala nixtieq li ringrazzja dawk in-nies illi illi kontribwew u appoġġawna. Il-President jirringrazzja u jgħid li hemm bżonn nagħlqu wara erba' minuti. Sinjura Lali Enti issa tista' titkellem inti fuq ir-reazzjonijiet fuq għal mobilita Grazzi ħafna. President, jiena kont responsabli għall-autorizzazzjoni tassu eh, tal-tlaqim eh, f'moment meta il-pandemija ġiet eh, dikjarata, DG Enterprise dak iż-żmien kienet responsabli tal-kwestjonijiet legali tal- prodotti farmaceutici. Jiena nixtieq nitkellem fuq dak li ġara fil-modi sal febra sal-ferfrar tal-2010 meta dan il-fajl ġi trasferita għal Digi Sanko. Fl-2005 meta il-preparazzjoni, meta ġiet adottata l-pjanta ġi adottat il pjanta preparazzjoni għal pandemija kienna eh, su kienna għafas legali biex nkunu nistaw nadottaw dawn l-azzjonijiet f'ċirkostanzi eh, speċjali bħal dawk tal- Eh, livell ta' allerta numru 6 tal-pandemija. Il-regolament tal-autorizzazzjoni fissu ġi eh, revizjonat fl-2004, da stant kien aħna nivventaw biex najdu hekk eh, għafas legali biex ikunu nistgħu nieħdu miżuri urġenti u autorizzazzjoni tassu urġenti fil-qafas legali eżistenti tal-2005. Għal da stant id-deċidejna illi nitrattaw eh, dan it-laqim bħala varjazzjoni bħalma eh, jiġri fil-kas ta' influenza ta' kull sena. Ah, kenna bżon ta' dossier biex inkunu nistaw namlu eh, varjazzjoni ta' dan il-core dossier illi kien bazat fuq uh, l akka wieħed n illi kien l-iktar ħaġa qrib għal dak li aħna ħsibna li kien se jkun il-virus tal-pandemija. F'Ġunju tal-2009 il-WHA ollew il-livell tal-allerta għal-livell 6 u aħna konna autorizzati biex taħt ċirkostanzi eccezjonali nieħdu namlu l-autorizzazzjoni għassu anki jekk il- E, trials u data prekliniċi u kliniċi kienu għadhom u kienu lesti. E, dana u dak li l-leġislazzjoni Ewropea Eh, taħtna l autorita namlu. Issa, anki dawn l-obbligi legali, aħna provajna kull mastajna stajna ma l-kollegi tagħna tal-EMEA u tama li Thomas Lundgren li huwa eh, responsabli għal parti xentifika tal-autorizzazzjoni eh, ta' suq għal tlaqim se jgħidilkom, aħna għamilna kull mastajna stajna u użajna id-data li kellna mill-parti xjentifika sal-estrem u bejn ġunju settembru L-industrija eh, għamlet trials eh, kliniċi eh, fil-emisferu tisfel fejn kien hemm il-viruses u ma kienx kom maqplut għal daqstant l-autorizzazzjoni ta' suq kienu kondizjonali sa' kem joħorġu studio oħrajn, pero ħana eh, l-Aġenzija u servizzi tal-Komissjoni responsabli autorizzazzjoni ta' suq ħana mbuttajnijom propju kem stajna biex ikunem dejjem iktar data disponibli. Zewġ gruppi sensitivi kienu n-nisa eh, tqal u t-tfal zar. Eh, Dawn iż-żewġ problemi eh, biex inkunu nistgħu npoġġu fuq is-suq eh, it-laqima eh, li tista' tiġi ntużata meta l-influenza kienet tiżisti fl-Ewropa minn Ottubru sal sa xitwa u biex nkunu nistgħu nikkontrollaw anki eh, l-effikaċa tal-tlaqima jien naħseb li rħaqna riżultati fuq dawn iż-żewġ kunċetti. Nieqaf hawnhekk u mbagħad nirrispondi għal mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi, Sinjura Lali. Issa naddu għal presidenza Svediża, ex presidenza Svediża, u Sinjura Janita Grazzi ħafna tal-li studentuna għal eh, dan il-workshop, studentu l-Ministru tiegħi, Sr. Loxen, u minħabba kwistjonijiet ġewwa l-Parlament eh, Svediż illum ma stax tkun hawn jiena qiegħda fis-sima l-ewwel nixtieq nenfasizza l-fatt li għandna nkunu għandna noqogħdu attenti fuq il-konklużjonijiet tal-epidemija tal-influenza. Hemm xi konklużjonijiet li għadhom għaddejjin. Idu wkoll ngħidu li teħi ta' deċiżjonijiet waqt kriżi għandu jsir bil-ħafna, minar ma jkollok il-fatti kollu fidejk u koll ħafna pressjoni li ma tiħux deċiżjoni waqt kriżi mie xi ħaġa aċċettabbli għaliex dan ikun immaneġjar ħażin u wkoll eh, rridu nkunu konxi ta' ċertu konsegwenzi minkejja l-inċertezza xjentifika f'dawn is-sitwazzjonijiet aħjar Eh, namlu dak kollu li nistaw u niġu kritikati għal azzjonijiet li ħadna milli niġu kritikati għal nuqqas ta' azzjonijiet. Ma nix ninsew kif qal Sur John Ryan iktar kmini li dan huwa qasam tal kompetenza ta' l-Istati membri, l-Istati membri maneġjaw kwistjonijiet ta' dan it tif fuq livell operazzjonali u l-livell ta' azzjoni li tittieħed ehm, li maneġġer ta' kuljum huwa fidejn l-Istati membri. Ħafna intervenzjonijiet jittieħdu fuq eh, eh, skala reġjonali u lokali u kol hemm prinċipju fundamentali waqt kriżi u dan dan il-prinċipju u li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu qrib ħafna ta' dawk l-iktar li huma affettwati. Dan ma jfissirx li aħna ma koordinajniex u ma kooperajniex fuq livell Ewropew, iva aħna għamilna dan u ħsibna li l-affarijiet marru tajjeb ħafna. Allura xamilna taħt il-Presidenza Zvediza, aħna kellna konferenza tal-esperti fuq il-preparatezza għall-epidemiji fl-Ulju kellna laqan formali ministerjali met fejn il-ministri id-diskutew l-epidemija Aħna u koll tkellimna fil-Konsil u kenna u koll laqa tal-Konsil ekstra f'Ottubru u din id-daħlet fil-konklużjoni tal-Konsil u koll użajna dokument eccellenti tal-Kommissjoni fuq il-komunikat tal-preparatezza l-epidemija da sant konna f'kuntat sajib ħafna mal-Kommissjoni kenna u koll diskussjoni dwar l-epidemija ġewwa eh, eh, f'Diċembru u għal-Ministru tagħna ħasem fil-Global Health Initiative. U xiksibna? Aħna fl ulju waqt il-laqa tal-esperti kena deċiżjoni u nanima bej l-Istati membri li aħna għanna nibdlu minn eh, strategija ta' containment biex nkunu nistaw nimmitigaw kemm jista' jkun eh, is-sitwazzjoni. Dan kienet deċiżjoni unanima fost l-Istati membri. U koll l-esperti ikkonkludew li il-Pjan Nazzjonali tal-Epidemija għandu jiġi revedut u adottat ukoll skont is-sitwazzjoni, skont il-firxa tal-din Pero waqt kriżi inti ma stax tagħmel ħafna tibdiliet u dawn it-tibdiliet għandhom jisiru fl-interpandemic phases, ovvjament u din hija xaġa fundamentali fir-rigward tal-preparatezza tal-kriżi u fir-risposti. Aħna wkoll indunajna fil-flulju li xi stati membri kienu ftemu dwar xi eh, vaċċini waqt li oħrajn ma kellhomx. Aħna tlabna l-Istati Membri biex jiddukaw l-Kummissjoni kirdu biex jużaw pjattaforma komuni u fil konklużjoni tal kunsel aħna kwa tlabna l-Kummissjoni biex tagħmilha possibbli l-Istati Membri biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu skambju ta' eh, vaċċini koll l-Istati Membri talbu l-Kommissjoni biex tagħmel rapport fuq mekkaniżmi futuri u possibilitajiet futuri għal xi tip ta' inizjattivi ta' kooperazzjoni u nafu li dan għadu għaddejdi. Kif qal is-Sur Ryan? President jgħid li sar il-ħin Iva, bħal il konsil nistaw pero nitkelmu un konna l-istess ammont ta' ħin daqs il-Kummissjoni. Iva, forsi nkun nistgħu natuk iktar ħin iktar tajt jit il-President nirringrazzjawk għal prezentazzjoni tiegħek. Nitlob li l-direttur eżekuttiv eh, ta' Lema biex jagħtina l-opinjonijiet tiegħu. Grazzi President, membri tal-Parlament Ewropew. Jiena se nipprova nirrispondi tliet domandi tagħkom u ser nibda bl-ewwel waħda ir wol tal-lema għanda tlet punti ġifiri jkun hemm azzjoni rapida wara li jkun hemm dikjerazzjoni ta' epidemija kol biex nipprovdu eh, informazzjoni għal ehm, dwar il-vaċċini u wkoll biex nagħmlu monitoraġġ dawn il-vaċċini li kunet jintużaw mill-pazjenti irridu nkunu preparati bin preparaw dan fl-2003 fl-imkien mal-servizzi tal-Kommissjoni aħna konna l-essin namlu attivazzjoni tal-pjan li se kien se jiġi żviluppat fuq medda twila ta' sta' snin. Meta l-epidemija ġiet iddikjarata aħna kenna madwar 60-70 staff fin netwerk kollu li kienu għet jiddedakaw ruħom fuq din il-kwistjoni informazzjoni dwar il-proċess eh, kien parti minn dossier li ġi msejaħ imma kif effektins u aħna għamilna l-approvazzjoni ta' tlet vaċċini qabel l-epidemija ġbdiet u eh, dawn bdew jinbidlu la darba l-istrejn tal-epidemija eh, ġiet identifikata. Jiena nemmen li l-istaġija tagħna kienet ta' suċċess It-tieni domanda dwar ir-riskju tal-benefiċċju. Il-proċess huwa bbażat fuq ehm, ħafna um, snin eh, u esperjenza ta' ħafna snin fuq dawn il-vaċċini tal-influenza. Il-bilanċ tal-benefit risk għandu jittieħed dejjem in konsiderazzjoni u bazat, dan għandu jkun bazat fuq id-data disponibli u kol fuq il-bżon mediku li kun hemm dik is-sitwazzjoni kellna tliet vaċċini approvati b'effiċenza ċara li ħarġu minn studji fuq 6,000 persuna fostom uh, eh, adulti, anzjani u tfal. Aħna konna kapaċi li nżidu l-immune response f'nies li kienu eh, kellhom ġal vaċċin u ma kien hemm l-ebda side effects uh, identifikati fil clinical trials aħna u importanti u koll notaw li kien dan kollu kien ta' standard għali ħafna. Kena u koll lodda disponibli biex napprovaw il vaċin ta' ċirkustanzi eccezjonali u koll bi rridu najdu li aħna kena follow-up wara li dawn l-strains tal-vaċċin ġew approvati. Illum għana madwar 5 miljon persuna li ġew ħadu l vaċin kontra din l-influenza u aħna qed nagħmlu monitoraġġ kostanti ta' dawn il-vaċċini u sissa għadna ma rajna l-ebda eh, side effects ta' tagħhom. It-tielet domanda. Il-pjanta preparatezza l-epidemija tagħna kien ibbażat fuq l-aħjar arfin, l-aħjar esperti fl-Ewropa. kunem u koll Annual Public Declaration of Interest li jiġi publikat fuq il-website tagħna. Dan, la, dan xogħol jiġi appoġġat minn bosta aġenziji differenti dwar l-epidemiji, eċetera. U l-ismijiet tal-esperti tagħna kollha huma msemmija fuq il-website. Aħna nadmu b'mej wieħed uħor kif jadam il-Parlament rapporter xedew rapporter u kol nifotaw biex nasu għall aħħar rekomendazzjoni. Kull opinjoni hija soġġetta għal eh, review eh, bħala parti mm, ta' assigurazzjoni tal minn din il-proċess u kol is-sistema tassigura li l-ebda ma jkollu influenza zejda fuq ir-riżultat ħari fir tal interpretazzjoni tal-interess pubbliku jiena użaj miżuri ta' trasparenza fir ta' dawn il-vaċċini u wkoll mod partikolari kien hemm e, website dedikata il-ċer qed jinterrompi l kellim. Grazzi ħafna jgħid is-Sur Lajnen issa ngħaddu għas-Sinjura Susanna Jakob li kienet e, l-ex uh, um, ċermen tal-ICDC. Grazzi, President, nirringrazzjak tal-istudentni għaw. Jiena nħaris l-qdim li naħdem u koll mal-Parlament pala direttur issa ta' WHO. Grazzi tal-organizzajtu dan l-avveniment u proset tal-mota kif dimtu għati din l-epidemija ħafna nies ħadmu ħafna kwistjonijiet ħadmu mod tajjeb ħafna waqt l-epidemija iżda tallimna ħafna affarijiet ukoll eh, oħrajn li aħna nużaw fis-snin li ġejjin waqt dan il-perjodu jiena kont l-ewwel direttur tal-ECDC u meta bdejt fl-2005 fl-ewwel ta' Marzu l-ECDC kienet biss fuq eh, eh, biċċa leġiżlazzjoni U allura kena nibnu eh, eh, l-ICDC malajr kemm jista' jkun biex bekk tkun tista' tibda tipproduċi riżultati jien nixtieq ukoll ngħidilkom li eh, dak iż-żmien il-Kummissarju Kiprianu talabna biex immorru f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u nippreżentaw il-pjanijiet eh, tal-epidemija, tal-preparatezza tal-epidemija, di kienet sfida kbira għalina għalix konna għadna fil-bidu, iżda fl-ħar nixxilna konkludu dan l-eżerċizzju u indunajna li probabilment l-Unjoni Ewropea kienet l-aħjar reġun, l-iktar reġun preparat fid-dinja fil rigward ta' din l-epidemija. Nixtieq ngħidilkom li s-sistema tal-Unjoni Ewropea ħadmet mod tajjeb ħafna, il eh, rwol tal-ECDC Eh, dak iż-żmien u anka issa skont ir-regolamentazzjoni eh, huwa tal-assessjar tar-riskju iżda dan jaħdem tajjeb biss jekk ikun jista' jidħol fl-arkitettura sieħa tas-sistema tal-Unjoni Ewropea. U aħna kena naħdmu mill-qrib ħafna mal-Istati Membri mal-Kummissjoni magħkom il-Parlament Ewropew u wkoll il-Presidenzi. U nixtieq ngħid li eh, dan din kienet kollaborazzjoni tajba ħafna waqt emerġenzi ta' dan it-tip Il-fat li kella nibnu li CDC daqsek malajna ma kiex jifisser li aħna ma bdejniex niproduċu riżultati iktar kmieni. Aħna eh, kena għad ta' sisjer ta' riskju li bdejna fl-2005 u mbagħad iktar tat kif eh, evolvit l-epidemija bqajna naġġornawhom kellna tmien assessjar ta' riski u dawn l-assessjar ta' riski kienu indipendenti u nixtieq nenfasizza il-kelma indipendenti huma saru mill-esperti, l-ħjar esperti tagħna kienu bilanċjati ħafna kienu trasparenti wkoll għaliex la darba aħna nipproduċu assoċjer ta' riskju dan isir permezz tal-Advisory Forum tagħna li huma l-aħjar istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea u wkoll l-aħjar esperti. U dawn jivvalidawhom qabel ma nadwhom li l-istati membru fuq il-website. Din l-informazzjoni dejjem kienet fuq il-website tal-ECDC. Aħna namlu kol aġġornament kull ġimma li gwida għal ċertu miżuri biex bekk l-istati membri u kol il-Komissjoni tkun tista' ikolla evidenza li jiva aħna qed namlu eh, nofru riżultati. Dan kollu tista' taraħ mod trasparenti fuq il-website kien hemm qatt ta' laqat ukoll iżda mhux se noqgħod nidħol dan id-dettall jiena nixtieq nenfasizza wkoll il-fatt li hemm ħafna kritika dwar fuq l-esperti uh, fl-Ewropa. Uh, U nixtieq niddefendi lil dawn l-esperti għaliex l-esperti kellhom rwol importanti ħafna u kienu professjonali ħafna u għandhom jiġu faħra ta' dan. Aħna wkoll kollaborajna ħafna ma' WHO waqt dak iż-żmien għaliex regolamentazzjoni internazzjonali tas saħħa daħlet fis dak iż-żmien u kienet l-ewwel darba li ġiet testjata u l-regolamentazzjoni tas saħħa internazzjonali titkellem dwar responsabilitajiet, ir-ruoli, eċċetera, u tagħti qafas għal emerġenza ta' dan it-tip u nixtieq ukoll nenfasizza l-fatt li direttur ġenerali għandu mandat eh, biex tħabbar epidemija iżda tagħmilha għabbazi tal-aħjar rispetti fid-dinja. L-Emergency Committee, per eżempju, li għatuwa l-opinjonijiet, il-pariri u koll hemm il-lini gwida l-epidemiji li u koll u ma għandhom laħjar esperti fil-dinja. Grazie ħafna jgħid il-President. uh, this photographer is uh, interested in the lists. Uh... Nishti infakkar illi dan il-komitat ilu din il-laqqa ila d mid-disa u ma nistax nifhem għaliex qegħdin nifilmjaw. Jiena ma nistax naċċetta illi illum fil-ħodu kollu qabel dim ċertu kollegi għandna kamera tal-televizjoni. Naturalment jiena bħala demokratiku naċċetta, però qed nara illi hemm sinjura illi edha tiffilmja id-dawk in-nies illi edin hawnhekk prezenti. Jiena ikolli ngħid li dawn l-affarijiet qatt ma sperjenzajthom f'għoxrin sena ta' ħedma parlamentari. U jiena nixtru nkun naf min huwa l-president ta' dan ta' din il-laqa. Aħjar naħseb eh, naqbdu nsaqsu lil kulħadd jekk intom x'favur li intom ikunu ikun hemm ritratti tagħkom jew le. Sur Lion, ifem li daqxejn, mux kwistjoni ta' jekk aħna nixtuqux li kun hemm il-kamra jew le, kwistjoni ta' regoli. Nitlob is-sinjura sabiex toħroġ mill-kamra u titlaq iva u jiena nixtieq aħna ikollna wkoll il-kuntatt ikollna kopju tal-minuti. Is-soltu kien ikollna wkoll rappreżentanza tal-televizjoni tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew. Ningrazzi ħafna lil-nies li tkellmu mill-panel. Jiena kont stret ħafna issa mal-mistidna tagħna l-għura tinkun stret ħafna wkoll magħkom bħala membri għandkom minuta sabiex issaqsu l-mistoqsija. Mbagħad għandkom xi minut oħra biex terġgħu tikkummentaw għandna l-ewwel mistoqsija minaħħa tal-reporter Sur Vasi. Nkella qatt ma naslu sabiex nisimgħu it-tweġiba, kjoġbok Michel. Si, merci Monsieur le Président et je suis très contente que cette audition. Signora Rivasi, grazie President. Ina kontenta li saret din l dan ismiħ jina nistaqsi l-Unjoni Ewropea hija dipendenti jew indipendenti minn organizzazzjonijiet nazzjonali għax eh, WHO iddikjerat il-pandemija fil-11 ta' Ġunju. Però fil-fatt kien hemm biss mm, eh, mm, imwiet fejn kien hemm eh, evalwazzjoni ta' riski u kienu, kienu 144 dawn il-persuni li mietu u l kien fuq il-level 6. Unbaħt hemm li CDC u l-OEF. Min għandu seta li għajti li aħna naqblux jew le fuq il-level ta' allarmi ta' numru Ah, Umbat fuq dak li għandu xaqsa ma til-in, maħna għandu jkonna til-in imiratu u min għandu seta, min, min huwa responsabli. Il-Komissjoni? E, e, sorris, e se jirrispondi. E, Mistoqsija interessanti, mux faċli t-rispondi l-għonet il-Komissjoni Ewropea maħniex membri tal-WHO, pero l-Istati membri kolla u ma membri tal-WHO Eh, għanda eh, regolamenti internazjonali u għandhom eh, trattati pubbliċi eh, illi l-Istati membri kollha jistgħu jikkoordinaw risposta globali fuq din il-kwistjoni. Naturalment, peress li din kienet teddida globali, u eh, mhuwiex faċli li wieħed jgħid illi ħatmu qed jikkoordina għal daqstant il-membri tal-WHO id-deċidew li WHO għal l-organizmu li u responsabli għal daqstant il-WHO eh, kellu seta' Eh, skont il-regolament internazjonali u l-Unjoni Ewropea bħala sistema kien qed jaħdem skont il-pjan ta' preparazzjoni li ġi spiegat Mr. Ryan li bilna fl-2005 u dan kienu kol parti mill responsabilità tagħna tal-IHR skont it-trattati internazzjonali. Mela biex nala nista' ngħid li huwa importanti li wieħed jiżgura illi il-WHO juża r-rol tiegħu bl-aħjar li jista' u eh, eh, dan huwa eh, rizultat tal-evalwazzjoni ċo xamlet il-WHO globalment. Grazzi. Mistoqsi addizzjonali. Il-konklusjoni li nista' niġbet minn risposta illi l-istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea jiddependu mid who u manda l-ebda indipendenza biex tajt le ma naqblux ma dak li qed tajdu intkom fil-WHO. Allora, għalfej għandu jkonna l-istruzzjonijiet Ewropej f'dawn il-ċirkostanti, dawn il-ċirkostanzi. Kif diġa għadna dinja kompetenza tal-Istati membri? Uridu nifmu li ma dinja kollha anki fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna esperti tal livell oli eh, xentifiku u sissa ma kienem lebda dubbi eh, gravi fu eh, l-evaluazzjoni li għamlet eh, WHO. U aħna mm, nablu ma dan il-punt. Grazzi. Eh, President, nishtiq nerġan enfasizza illi l-evaluazzjoni ta' risk li għamilna fi CDC kienu evaluazzjonijiet indipendenti, pero kon għadin ħaslu lejn l-istess data bħal organizzazzjonijiet l-oħrajn u wasalna għal konklużjonijiet simili, però dana ma jfissirx li eh, l-evalwazzjoni ta' riskju ma kienux edin emmek u ma minnix evalwazzjoni indipendenti. ħaġa oħra nixtieq fuq illi aħna ħdimna b'kunsens. Hemm ftit strumenti eh, vinkolanti legalment fil-WHO u dina waħda minnhom u l-istati membri kollha huma parti minn dan l-istrument naturalment għanna bżon ta' flessibilità f'da u nixtieq ngħid illi rridu naraw kif din il-flessibilità tista' taħdem hekk tinqala pandemija oħra għax jekk id-direttur ġenerali jiddeċiedi li ma għaddix għal fażi post pandemija Dana jiddependi mill fat li l-pandemija da sejra. Fl-Unjoni Ewropea miex hekk għal daqstant iridu nikkoordinaw dejjem iktar fil-fażi li ġejja kif li speċifiċitajiet reġjonali għandhom jaħdmu f'dan il-qafas u hemm possibilitajiet fil-settur internazzjonali. Din hija ħaġa li rridu naħdmu fuq aktar. Grazzi. Issa, Edwards tal-IPP. Grazzi, President Signora Delvo, jiena kont xejn xettika fuq kooperazzjoni mal-Istati membri nazjonali. Il-Komitat ta' Sikurtà ta' Saħħa, naturalment li organizzazzjoni importanti fil-koordinazzjoni tal-Istati membri, dan il-Komitat nishtiq nistaqsi kienet rappresentata bl mod il deċiżjoni kienet meħuda unanimement meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni rridu nifmu li l-istati membri kollha pratikament kull stat membru żviluppaw eh, it-tilqim tagħhom eh, aħna fil-fatt ma deċidejniex dak li kien se jiġri fl-istati membri. U fl-aħħar il-fatt li kellna ħażnit virtuali kien jista seta kien bizzejiet, pero rridu naraw xista jiġri parallelament. Min jishti jitkellem, min jishti jirrispondi? Dan huwa suġġett tal-panel li jmiss. Erit naċ zewċ affarijiet, a bazi tal artiklu ġdid ta' Trattat ta' Lisbona jitħol fis seflu ta' jannar, l-Unjoni Ewropea jista tista' jkollha regolament tal-Kunsil tal-Parlament biex jadottaw miżuri għal biex jittrattaw eh, pandemiji transkonfinali. Issa fil-Kommissjoni aħna se nagħmlu proposta lill-Konsil u l-Parlament li għabbażi ta' dan artikolu ġdid li jkun hemm qegħdin naħdmu fuq proposta li se nippreżentaw sena d għax din hija ħaġa komplessa ħafna Għal daqstant, għabbażi ta' dan, kiku dan l-artikolu kien jizisti ġa fil-regolament, kon nistaw niddeċidu niddeċidu risposta tagħna indipendentement mill-WHO. U u nistaw jista' jkun risposta Ewropea differenti minn dik tad-WHO. Però fi każ ta' kriżi ma nistawx għax ma kienx hemm bażi legali meta kien hemm din il-kriżi. Fuq il til im sen rispondi meta mm, namel il-biċċa tiegħi. Grazie. Jiena din mistoqsija nistoqsija għax irridu nidentifikaw dak li maħadimx biex inkunu nistaw intejbu s situazzi il-kondizjoni tagħna. Forsi nista' nitkellem fuq kwistjoni oħra. WHO kella definizjoni ċari bazati fuq it-tixrit u mux fuq il-level ta' allerta. U għadifix li l-wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' virus tal-influenza. Kien hemm min li l-Unjoni Ewropea u l-WHO forsi kellhom jintaw fl-imkienu jaslu għal definizzjoni armonizzata. is e, signora Jakob. għal kriteri tal-pandemija huma tlet affarijiet. Waħda għandha tkun virus, it-tieni ħaġa irid ikun hemm effett, irrit ikun hemm trasmissjoni uman, umana u anki id-distribuzzjoni ġeografika. Però wieħed irid jifhem illi il kumitati li għamlu evalwazzjoni tal-pandemija lokalment jiddependu mill kumitati tal WHO u jistaw jgħidunna fuq il-regolament, jina zgura li t-naraw xinuma il-parametri li ġawżati biex nħabru l-pandemija. Per eżempju, waħda minn dawn il-fatturi jista' jkun is-severità tal-marda, din tista' tkun ħaġa importanti u qed naħdmu fuq dan il-punt. Ħaġa oħra nixtieq nitkellem fuq nħuda xejn tarħin fuqha hija li hemm ħafna deċiżjoni differenti fl-Stati membri fuq dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri ta' saħħa pubblika. U dan huwa mħabba l-fatt fatt disponibilità u kwantità tal-tilqim kien differenti minn pajis għall-ieħor. Għal dastant kellhom jietu deċiżjoni differenti uh, fuq min għandu jirċevi tilqim. Uh, illum uh, ċittadini jistaw jaraw anke x'qed jiġri fil-pajjiż ġirien u huwa diffiċli il wieħed jispjega għaliex ċerti pajjiżi jieħdu deċiżjoni differenti. U din hija kwestjoni oħra li naħseb li personalment irridu naraw kif nistaw noħolqu sinerġiji fuq dawn il-miżuri ta' saħħa pubblika fil-pajjiżi membri u nista' anki intejbu l-komunikazzjoni ta' riskju għax kienet eżisti dik. Grazzi. L-għanat nishtiq li nirringrazzja għal rappresentanti minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej nixtieq nirringrazzja wkoll li aħna llum verament qegħdin nitkellmu fuq kemm il-miljuni ta' mediċina illi ma kellix bżonn l-Unjoni Ewropea. Jekk aħna però llum nitkellmu fuq il kontribuzzjonijiet li smajna l-lum, għana nistaw naraw u koll li aħna rajna illi kienet daqsxejn situazzjoni isterika li din iżviluppat b'mod eżaġerat u jiena nixtieq insaqsi wkoll forsi wkoll immiss daqsxejn tin parti tad-diskussjoni illi jekk l-istituzzjonijiet Ewropej li kieku kellhom il-kompetenzi biżżejjed setgħu jinfluenzaw dan l izvilup inqas isteriku forsi għandna bżonn ta' iktar kompetenza lura ħna f'din l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex nagħmlu dak li aħna ma minnix u sabiex nagħtu idea iktar realistika u kif aħna ħa nerġgħu nġibu lura din il-kredibilità li aħna tlifna. Grazzi. Zum Teil geht's natürlich in die nächste äh Iva, jisna timmissu diġa fuq it-tini parti ġifiri dwar ġejjin, ġifiri jista' jkun li forsi memx għalfejn tru fija l-issa. Min xtaq ġab Ryan, sur Ryan, dwar il-passat? Riforma ta' leġislazzjoni fuq dawn il-mart illi eh, ħaġa li eh, prepara illi ħana programmajna l-sena diħla u dana grazzi għal bazi legali li għanna fil-Trattat ta' Lisbonja essa fuq meta wieħed is l-esperjenza li kellna bil leġislazzjoni li għanna u meta nħarsu anke li rapporti ta' evalwazzjoni forsi nkunu nistgħu nsaħħu għal-leġislazzjoni bil-ftejm tal-Parlamentu tal-Kunsill is-sena eh, diħla. dieħla F'approċċ ta' teddida għas-saħħa biex e, l-Unjoni Ewropea tkun tista' terreaġixxi f'sitwazzjoni bħal din. Signora Jakob, biex najti li kienem ħafna nċertezzi waqt il-pandemija u dan rridu niftakruha nżommu f'moħna, ħna kena ftit informazzjoni wis fil-bidu fuq il-forma u fuq kemm kienet se tkun gravi u dawn id-deċiżjonijiet li tieħdu ridu mpoġġhom f'dan il-kuntest u aħna konna qegħdin nippreparaw fuq għallejn xenarju li kien ħafna għar minn dak li fil-fatt e, e, seħ. Minna ħal-oħra kellna nużaw il-prinċipju tal-protezzjoni ta' dawk nies li ma tal-vulnerabli u l-uffiċjali pubbliċi adottaw din il dan il-pjan u dan huwa pjan ta' sikurtà. Eh, aħna għanna nħallu anki flessibilità nazjonali fil-pjanijiet tagħna l-pandemija fil-futur biex niżguraw li jekk jekk il-pandemija eh, anki ma tkunx daqshekk qawwija għandu jkollna però pjan ta' e, tal-arxenarju. Grazzi, m'għandix kommenti oħrajn mela ngħaddu issa Alda, Alde, e signora Lepage. Grazzi, President. Jina u koll nilqa dan ismi. Il-mistoqsija tija signora Jakob. Ija din. Inti meta tkellimt fl-ewwel ta' Settembru hawnhekk eh, tal-2009 u jina diskors tiegħi rajtu b reqqa inti għat dikinar b'moċċar ċar f'xkienu r-riski tal-pandemija tal-H1N1. Dan dan kien starrija li eh, kienet ċara għaliex eh, kien se jkun hemm dal-impatt. it pont inti tkellimt mod ċar fuq l-effetti sekundari. u anki li ma gruppi ta' riskju kellhom jiġu mlaqma u Għaliex dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma ġewx segwiti. Isem ħaġa stramba fil-kronoloġija fl-aħħar ta' April tal-2009 inti intkom għallejtu l-kodiċi minn 0 għal 1 Umbat e, f'Mejju rġajt eh, l-ura minn tnejn għal wieħed eh, u dana kienet juri li l-gravità ma kienieċ daqshekk daqskemm ħsibna u li CDC qablet ma' WHO mbagħad qablet qabżet fuq il-livell numru 6. Għal stant e proponejt miżuri ta' sens komuni però mbagħad ma ġewx segwiti. Dina kienet għażla tiegħek kien se jkun possibbli li wieħed jisegwi dak li rakkomandajt int u jekk eh, kien possibbli għala. E signora Jakob, il-rol tal-ICDC fil-evalwazzjoni ta' riskju u l-miżuri eh, ta' saħħa jittieħdu fuq livell differenti għal daqstan dini mhux responsabilità tagħna. Għax jiena eh, kifat fl-Unjoni Ewropea għandna l-kumpless dan l-ambjent komplikat hemm awtorità li tevalwa riski u tagħti anki eh, pariri xjentifiċi fuq dak li għandu jiġri, però mbagħad l-istati membri għandhom il-rwol tal-ġestjoni tar-risku ma jieħdu il-deċiżjoni tagħhom f'dan il-livell li jiġi koordinat mill-Kummissjoni. U Peress li l-Istati membri huma kollha parti mill-leġislazzjoni eh, internazzjonali u huma flimkien e, deċidew jimxu eh, għal livell 6 din hija l-opinjoni tiegħi u kif għaddeġa qabel rridu jkollna aktar flessibilità fil-pjanijiet eh, ta' preparazzjoni nazzjonali għal pandemija e, darba li ġejja biex nkunu żguri li jkun hemm flessibilità anke reġjonali u anki E il-regolament internazjonali ta' saħħa jiprevedihda u għak naraw l-astanti li fl-Unjoni Ewropea per eżempju u aktar ġustifikat li nimxu mill-fazi 5 għal fazi 6 allora eh, dana jista' jiġi inkluż fil-pjanijiet ta' preparazzjoni għal pandemija fil-fazi li ġejja. U jien naħseb li ħaġa interessanti li niddiskutu mal-partit kol interessati. Dinja possibilità. E, e ma dinja iktar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 fejn qed teħel l-informazzjoni biex ngħidu hekk. Jiena ma naħsibx li teħel l-informazzjoni għax dik l-informazzjoni kienet hemmhekk u kienet eh, disponibbli. E, u dan kollu bat daħal fis-sistema. Għax jiena nifhem illi kuljum fil- moment, l-iktar moment diffiċli tal-pandemija kellna konferenza kuljum mal istati membri u kuljum aħna għamilna revizjoni ta' situazzjoni. U il-membri tal-Erni Warning huma li jieħdu deċizjonijiet fl-Stati membri kienu edin uh, fl-istess uh, kienu parti me diskussjoni u diskutejna li kienu il mizuri li stajna nieħdu il-pariri tal-ICDC u il-data xjentifiki dan u rwol tagħna, però mbagħad deċizjoni tiħdu fidej l-Istati membri. Aħna Eh, nishtiq unajdu li sistema fil-fat taħdem għax kellna din il-videokonferenza, ecc. Eja għaddu issa l-presidenza zvediza li kienet eh, il-presidenza ta' dak iż-żmien, kif diġa għadna il-ġestjoni tar riski hija principalment il-kompetenza tal-Istati membri. Kif diġa għad, mem lebda nuqqas taftajim bejn l-esperti eh, illi WHO għamlet evalwazzjoni sbaljati anki l-esperti mad dinja kollha eh, kienu qablu li din kienet teddida u l-istati membri aġew skont din informazzjoni. U, u jista nerġaw ikonna u dimna l-istess inċertezza jekk terġa tiġri din is-sitwazzjoni. Naturalment għandna nittalmu eh, u għanna nintroduċu flessibilità, eh, però mhux possibbli li wieħed jevita l-inċertezzi u d-deċiżjonijiet kellhom jittieħdu f'dawn l-inċertezzi U aħna dak li għamilna u din kienet deċiżjoni responsabbli. Din hija konklużjoni tagħna kienet deċiżjoni responsabbli li ħadna f'dawn is-sirkostanzi. Grazzi. L-aħħar xedew li qed nara hija għal Gui Marisa Martinez. Grazzi President. Nixtieq nifraħ lill-organizzazzjonijiet U nirringrazzjak ta' kif organizzajt dan il-seminar. Jena naqbel u koll illi kif dan ġi trattat din problema imminat il-kredibilità tal-istituzzjonijiet eh, Ewropej. Kienem eh, il-menti pubbliċi fuq il-fat li infaqna daqseg flus fuq il- til-qim u fil-fat il-pandemija għatma eh, faċċat għal daqstan tħlejna dan eh, til-qim kollu. Ma nix bżon ta' spiegazzjoni, ma rridu nifmu ek ir-risposta eh, kienet proporzjonali u xirqa bla dubju situazzjoni anke li precedenti, però ma kienx bizzej trasparenti din il risposta kieku kienem hemm iktar trasparenza ma kienx ikun bżon li namlu dawn il-dibattiti u dawn ismiħ. Il-problema ma kienx il-preparazzjoni u il mizuri ta' kontroll, imma il-problema kienet il-problema ta' trasparenza. U nishtiq inkun naf inti e, se tagħmlu intkom biex e, terġaw tirkupraw il fiduċa tal-pubbliku għandkom formula maġika għandkom biex e, nġibu l-opinjoni pubblika aktar lejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, din hija kwistjoni miftuħa, forsi nistgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni meta nitkellmu fuq il-futur, ma ħadd li jitkellem fuq din il-kwistjoni direttament issa, però kif nafu fil-politika u aktar faċli li wieħed jitlef il-kredibilità milli mbagħad jerġa' jirkupra. Issa nisimgħu l-kummenti u ngħaddu għat-tieni round, elezzjonijiet li nistaw nitalmu għal-futur. Tixtieq terġa' tirrispondi? Tagħmel kommenta 30 sekonda? Iva, President. Jiena ma rispondewnix eh, għal-mistoqsija tiegħi, però jien għandi mistoqsija oħra kien tippermettili. Għala ma kienx hemm trasparenza għax ma kienx hemm informazzjoni. Il-mistoqsijiet li għamilna iktar kmini ma ġewx eh, eh, mwieġba laqas nishtiq nkun nafx model ta' intervenzjoni qed nużaw situazzjoni bħal dawn. U hemm ħafna eh, kwistjonijiet li ma ġewx mwieġba mill-panel laqas. Is-surris se jipprova jirrispondi. forsi aħjan nirrispondu fi sessjoni li miss, imma nistaw nitkelmu fuq l moddi fuq il-passat, u nistaw najdu li l-iktar parti diffiċli kienet il-komunikazzjoni mal publiku u anki mal-professjonisti ta' saħħa Meta aħna bdejnija di fil-konferenza tal-Ulju tal-Presidenza Belġana, eh, rajna li l-punt kritiku kien propju dan, ehm, propju eh, li nibdew mid-definizjoni għal-virus u l-isem tal-virus. tal virus il-virus semmejni ħahna swine flu illi ħolqot problema bil-bidja u mal-parti veterinarja kif ukoll kien emazzjonijiet ulterjuri fil-Eġittu kienu qatlu ħafna eh, ħnieżer eh, u mbagħad semmejnih Mexican virus u mbagħad kelli semmejnih H1N1 u mbagħad għamilnih eh, A u kull pajis uża definizjoni differenti. F'dinja moderna, naturalment, swine flu bl-Inglis eh, kienet qed tiddomina l-internet u għal daqstant kien diffiċli li wieħed eh, jagħmel ġestjoni tal-isem eh, akka wieħed n wieħed. E, gruppi differenti, inklużi anki professjonisti ta' saħħa, ma kienux informati, għax ma kienux qed jemnu l-lejun ta' informazzjonijiet, ma kienux qed jemnu li kellhom l-aħjar e, e, l-informazzjoni tajba, għal-dastant kien ħlejna ħafna żmien biex natu l-informazzjoni lilhom bil-kanali differenti li kellna għad-dispożizzjon. U tiret fenomenu f'dan il-komunikazzjoni tal-pandemija kienet ukoll il-medja soċjali Uh, Facebook diġa kien involut f'din il-komunikazzjoni, kien hemm gruppi ta' esperti eh, bħala uh, esperti speċjali li kienu għetjatu pariri l ċittadini individuali. Grazie. Issa naddu għattini round. Il-lezzjoniet li nistaw nitalmu mill- Eh, avveniment tal-2010 u l-mistoqsija l iktar importanti kienet xi tibdiliet rridu nagħmlu għal pjanifikazzjoni ta' risposta tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari fuq dak li għandu x'jaqsam li niżguraw eh, l-indipendenza, l-eċċellenza eh, tal-deċiżjonijiet. U għanna issa il-kalim li miss. Grazie ħafna. Naħseb li diskussjoni tal-lum setturi li kien hemm xi kritika dwar il-passat. Ah, però xorta ta' rridu naħarsu lejn qudiem għall-futur, il-Kummissjoni qed fuq ta' inizjattivi biex turi li aħna tallimna mill-passat u li aħna ser intejbu ir-rispons tagħna. L-ewwel net kif minn punt eh, divisa ġenerali sanna artiklu ġdid ta' trattat kompetenza ġdid tal-Unjoni Ewropea u aħna ser nippreżentaw proposta leġislattiva għal kunsill għal parlament biex nkunu nistgħu nibnu sistem li se tassigura koordinazzjoni aħjar rispons aħjar fil livell Ewropew. U kol dan rigward nixtieq infakkarkom li il-Kumitat Eżekuttiv eh, Mission Sinjora Delvo bħalissa qed jaħdem bazi tal-konklużjonijiet tal kunsil ġifiri ma hemm l-ebda status legali dan qed jaħdem mod tajjeb, hija sistema tajjeb tajba ħafna, eh, iżda m'hemmx ħafna bażi legali għaliex hija bbażata biss fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill għal daqsnat dan il-pakkett il-ġdid li se nippreżentaw is-sena d-dieħla, għandna ser nagħtu bażi legali biex ikonna wkoll koordinazzjoni mal-Istati membri. It-tieni punt. F'qasam fejn irrid naħdmu fuq il-vaċċin rajna biċċar li fil-passat l-istati membri kienu f'sitwazzjoni fejn ma kienx ġusta li ma kienx ġusta fir rigward tal fejn konfidenzjali, naqas ta' trasparenza fuq il-prezzijiet u disponibilità. Għandaq stand, aħna qegħdin naħdmu fuq uh, uh, konġunt uh, li eh, jinkludi kontat komuni għall-istati membri eh, li kunem stokpajl fuq livell komunitarju din hija xaġa li aħna qed naħdmu fuqha u aħna bdejna niddiskutu issa mod intern u nisferaw li nkunu nistgħu li l parlament fil-xhur li ġejjin. It-tielet punt, il-kwistjoni tal-preparatezza biċ-ċar, aħna għandna pjan tajjeb ħafna fuq livell Ewropew bħalissa iżda dan huwa pjan fejn il-kompetenza tal-istati membri kifet qabel palissa ja kompetenza tal-Istati membri għana pjan komuni iżda aħna rridu nassiguraw li ikonna bażi legali iktar b'saħħitha biex nassiguraw li jkun hemm koordinazzjoni aħjar. Ħaġa li kienet kruċjali ħafna fir rigward ta' koordinazzjoni aħjar hija l-istrateġiji tal-vaċċini f'dan ir-rigward l-Istati membri fil-passat ħadu eh, l-istrateġiji tal-vaċċini għal-vattini kien hemm skam ta' informazzjoni fuq livell komunitarju iva, imma ehm, għal darba oħra l-bażi legali biex nippruvaw nikkoordinaw l-istrateġija tal-vattini ma kienitx tajba ħafna, pratikament inesistenti, u allura aħna nikkonsidraw li jisu ehm, li għanna bżon nibnu xaġa ktar b'saħħitha. L-aħar punt, komunikat għal pubbliku għal dar oħra dan ma kienx tajjeb ħafna, aħna ma konniex kapaċi naddu l-messagġi xir għaw tajbin lill-pubbliku, mhux biss lill-pubbliku iżda wkoll lill-professjonisti. Nfakkarkom li f'ċertu stati membri uh, kien hemm pożizzjonijiet differenti. Għanna bżon ta' bażi legali ġdida, bażi ta' trattat, għanna bżon uh, eh, procurement konġunt għal vaċċini u pjana ħjar uh, eh, fossom komunikazzjoni ħjar. Grazzi. Then uh, the member states have big responsibility. Grazzi li stati membri għandhom Iva responsabilità kbira. Is-sur render mill-Presidenza Belġana għarba kif tqis il-futur, kif taħseb li ser ikun. Grazzi, President. Nullet nishti eh, niskuza ruħi fissem s-senjura Ockellings li kienet mistedna oriġinarjament s ma kellix il-ħin Ah, u ma sabitx il-ħin biex tipparteċipa f'dan id-dibattitu, dan huwa dibattitu ferm importanti skont jiena. Għalma tafu il presidenza Belġana organizzat fil-ewwel u t-tieni tal-Lulju dan għamlitu fl-imkien mal kommissjoni organizzat konferenza teknika fuq dan is-suġġett u membri tal-kumitat tiegħek eh, ġew mistiedna u attendew. Kien hemm bosta esperti ġejjin mill-Ewropa kollha minn pajjiżi terzi u minn organizzazzjonijiet internazzjonali u ma intaqgħu waqt din il-konferenza u intaqaw biex jiprivaw jitalmu ehm, dwar l-epidemija tal-H1N1 fl-2009 u kol biex jiprofdi joffru bazi xjentifika għal-debattitu politiku li il ehm, bat eh, fl-ulju ġid diskussawat il għamministerjali fit-13 ta' settembru l-konklużjoni ġew adottati u dawn dbatu li WHO li bħalma tafu edha taħdem fuq eh, studju fir rigward l-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni ta' saħħa internazzjonali u fid dawn l-esperienza li kena flimkien mal-manager ta' din l-epidemija. Sinjuri nixtieq inkellimkom ftit dwar il-konklużjonijiet li l-Ministri laħqu fil-Kunsell. U nixtieq nenfasizza il-fat li l-effettività ta' politiċi nazjonali fuq l-epidemiji tal-influenza spiss eh, ġew mm, msemmija minn politiċi li qed jippruvaw pajjiżi fil-viċinat bħalma tafu. Dan ma kienx punt b'saħħtu ħafna waqt il-perjodu kollu. Dan juri li hemm bżonn ta' kooperazzjoni aħjar bejn stati membri bejn l-istituzzjonijiet ukoll fuq organizzazzjonijiet internazzjonali reġjonali. Jiena naħseb li rridu nasbu b'mod Ewropew, b'mod globali fil-rigward ta' dawn it-tip ta' epidemiji. U għal eh, li li kunem sottomissjoni maġla ta' data eh, minnat l-autoritajiet kienet waħda mill-konklużjonijiet li l-ħakna waqt il-konklużjonijiet irridu nidu azzjoni immedjata fi kriżi ta' dan it-tip biex inkunu nistgħu nittrattaw eh, l-epidemija ta' dan it-tip. Ta' dan it-tip. Eh, L-Istati membri, l-Unjoni Ewropea, pjata ta' dinja għandha toqgħod attenta fi rigward ta' kwistjonijiet eh, ta' epidemija komunikat fi rigward tal-pubbliku ġenerali aħna provajna narmonizzaw dan fir-rigward tal-Komitat ta' Sigurtà tas-Saħħa din għandha t-nata spinta wkoll, produzzjoni u wkoll disseminazzjoni tal-vaċċini ġiet soġġett għal ħafna dibattiti u fl-istati membri u jien naħseb li hawnhekk qed nikkonkludu li din hija waħda mill-oqsma fejn koordinazzjoni u kooperazzjoni għandha tiġi enfasizzata l-anijiet tal-mekkanizmu konġunt li ġi mrekomandat waqt il konklużjoni tal-kontil il-Sinjor Storja għadha semmitu dan, miex biss li t-sigura li jkun hemm iktar koerenza f'dan il-qasam, iżda wkoll biex tigarantixxi li kulħadd ser ikollu vaccini ta' kwalità tajba u wkoll antivirali wkoll biex nissaguraw eh, solidarita bejn l-istati membri u bqija tad-dinja. ġi propost li naħdmu flimkien mal eh, biex biex nkun nistgħu nkonnektu riżultati. Ir-rekomendazzjonijiet u trasparenza tal rekomendazzjonijiet se jkun ferm importanti indispensabbli għal futur u dan ġie enfasizzat mill-Kunsil tal eh, mill-Kunsil. Aħna l ruħna li se nibbażaw deċiżjonijiet tagħna bażi ta' riżultati xjentifiċi. Grazzi ħafna. Grazzi sa ngħaddu għas-sur Lundquint mill-lema. Grazzi l-inizjattiva li ġiet enfatizzata għandha tejjeb rappreżentanza tal- dawk fis settur ta' saħħaħna qegħdin naħdmu b'mod attiv u għandna nixtieq niġu valuti iktar. Waħda minn rekomendazzjonijiet kienet li ndefinixxu aħjar r ruoli tal-ECDC, WHO, etc. U aħna għedin naħdmu fl-imkien biex nipruvaw eh, namlu streamlining aħjar u kol naraw xinu responsabilitajiet ta' niprovaw nilħu eh, l-sfidi fil rigward ta' epidemija ġdida. fil rigward ta' kwistjonijiet iktar speċifiċi aħna nabdan ta' approċċ iktar flessibli fil rigward tal-autorizzazzjoni tal-vaċċini eh, tal-epidemiji. tal vaċċini tal epidemiji Fil-esperienza reċenti tagħna aħna rajna li dejjem ser ikun hemm xi inċentrita fir-rigward tal-virus tal-epidemija. F'dan ir-rigward qed nirridu nkunu preparati fir-rigward ta' strains differenti tal-influenza u nistennew kwalunkwe tip ta' uh, affarijiet uh, mhux mistennija. Biex bekk inkunu lesti għal xi epidemija ġdida irrid naħdmu rib mal partners relevanti u koll stakeholders l-Unjoni Ewropea fuq livell globali u koll u għacħar li rabta bejn l-autoritajiet ta' saħħa pubblika u l-autoritajiet regolatori fir-rigward tal-istraġija tal-vaċċini hija ferm importanti, hija importanti ħafna għax-xogħol tagħna u komunikat il-komunikat tagħna lejn għall-pubbliku huwa importanti ħafna. Waqt li għanna tinħars lejn il-futur lan u għalli nikkonsidraw il mekanizmi kollha biex naġlu iktar il-ħin biex bekk il-vaċċini jkunu iktar operabli ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Qasam li jista' benefika mm, hija id-data mit trials clinici. Għaldaqstant huwa importanti li niżviluppaw protokoll kliniku biex tiġi żviluppata pereżempju xi vaċċin Kienem u kol ehm, detection maġla u kol minn ċertu sistemi ta' rapportaċ u kol minn ħata l-stakeholders dawn kol għandhom jiġu msaħħa. Il-network u l-fondi u ma' ferm importanti għandhom jiġu tejba. Hemm valur fir-rigward ta' ehm, sponsor studies, u pero hemm bżonn li ikun hemm bilanċ bejn fond indipendenti pubbliċi. L-istudji kollha għandhom jiġu koordinati biex jagħtu feedback mod maġġen għal proċess regolatorju u nassiguraw li l-informazzjoni tal-prodott hija tiġi aġġornata fuq rata spissa. dawn il reġistri ser joffru kol uh, eh, mod ta' kif inkunu nistaw naraw eżattament kemm u uh, eh, sigur il-vaċċin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Rundkin. Issa naddu għad direttur il-ġdid tal-ECDC Sur Springer l-operazzjoni futura u l-attivitajiet tal-ICDC. Grazzi. Grazzi, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jiena qed nara li għaw eh, tlet talimiet għall-ICDC. L-ewwel waħda hija li l-esperti ta' saħħa pubblika għandhom joffru eh, assessjar iktar eh, kmieni u iktar sofistikat U ser nerġamur l-lura dal-waqt għal din kwistjoni li għadwar l-assessjar ta' riskju. Lezzjoni numru 2 hija li il-livell tal-riskju tagħna jiġġustifika l-investiment pubbliku fir-rigward ta' vaċċini ġodda kemm għall popolazzjoni kollha kemmi jew inkella għal gruppi differenti għandha tiġi għandha tkun iktar sofistikata. Fl-opinjoni tiegħi dan għandu jinkludi eh, analiżi soċjo-ekonomika tal-ispejjeż tal-benefiċċju tar-riski ta' tip ta', ta dan it-tip ta' vaċċini. F'każ ta' epidemija jew inkella xi eh, emerġenza oħra, il-vaċċini Eh, u l-bżon ta' vaċċini huma importanti ħafna noqogħdu attenti li u li nagħmlu checks tajbin u li jkun hemm reviżjoni fid-dawl ta' si ġdida u informazzjoni ġdida. Jiġifieri jrid ikun hemm analiżi ta' deċiżjoni ġdida la darba jkollok biċċa informazzjoni ġdida. It-tielet lezzjoni hija li komunikazzjoni ta' riskju ta' għanda għandu jkun iktar sofistikat, il-landscape tal-komunikazzjoni ġiet evolviet, bħal per eżempju bluzu li dejjem qed jikber tal-medja soċjali aħna rridu nitanu x-messagġi li ma' media u ma' liktar li biex nilħu li ċittadini. Intqalu kol li l ħadima fi settur ta' saħħa ma' ta' importanza kbira jekk ma' wieġix konvinti mill-messagġi tagħna, allura il-pubbliku ġenerali mhux se jiġi konvint. Għaldaqstant jiena nemmen fil-poter tal-komunikazzjoni lokali. Għaldaqstant nista' nixtieq nerġa' mmur lura lezzjoni numru wieħed fil-rigward ta' aktar komunikazzjoni dwar l-essenzjal ta' riskju. Waqt l-epidemija tal-influenza li ġdid jiena ntlab l-ICDCD e biex jagħmlu parametri oħra fil tal-assessjar ta' riskju u anka fil-rigward tal-firxa ġeografika tal-virus. Dan l-assessjar ta' riskju jfisser li aħna nabżon kollezzjoni ta' data u sistem ta' kollezzjoni ta' data fil-rigward tal-influenza ġewwa l-Ewropa li e CDC għandha WOL importanti fl-iżvilupp ta' dawn is-sistemi. Nista' ngħidilkom li waqt il- eh, program ta' ħidma tal-ICDC tistaw issibu budget allokat għal dan. Jien nixtieq nenfasizza wkoll il-punt l-investiment fil- saħħa pubbliku laboratorji u industriji hija ta' importanza kbira. Investiment fil-Laboratorju Nazzjonali hija importanti ħafna biex nassiguraw data uh, mill-aħjar. Li CDC m'għandix u hija biss permezz ta' data eċċellenti li CDC tista' eh, ta' produċi assessjar ta' data eh, u ta' riskju. to do, <laughs> no doubt. <laughs> Tajab ħafna, għanna ħafna x'namlu bla ebda dubju. Issa immorru l-ura għad-domandi ix daw rapporters mm, ser jibdew. Eh, tistaw tidonna dwar attivitajiet futuri jekk iġobkom? C'est du komite euh, de sécurité. Jena kontenta li il-kumitat ħajkollu rwol iktar importanti fil-ġejna minħabba li din hija xi ħaġa importanti ħafna anke viżavi l-Kunsill, importanti li semmejna daw il-konklużjonijiet iktar kmini. Però bejn sen 2001 u 2005 il kummissjoni diġà saħqet ma l-Istati Membri sabiex jistabilixxu koordinazzjoni aħjar u issa ninsabu fis-sena 2010 illi qegħdin nitkellmu fuq l-istess noqqasijiet, l-istess problemi, ġifieri l-mistoqsija tiegħi hemm rida politika sabiex aħna verament nilħu progress, minħabba li skur maħniex ħanamlu progress jekk aħna ma narawx li kun hemm bżiet rida politika. L-għażla ta' tħul fil-mediċina f'xi pajjiż jew le. Dawn huma kollha kwistjonijiet importanti li rridu nanalizzaw. Na jista' jkun illi naħna nibatu messaġġ wieħed uniformi anke jekk forsi rridu nagħtu dettalji oħrajn, però din hija xi ħaġa importanti ħafna għall-pubbliku. Grazzi ħafna jiena ħan ukoll fis-sem il-Presidenza jekk jippermettuli. Iwa, hemm rida politika u dan intwera bil-konklużjonijiet tal-Kunsill illi kienu adottati ġimatejn ilu wara il-laqa ministerjali fil-bidu tal-Ulju matul il-Presidenza Belġana u matul dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsill aħna din nitolbu lill kummissjoni sabiex fil-fatt nkoperaw iktar magħhom min-naħa tal-Kummissjoni ġifiri din ir-rieda politika tista' tinħas. Jiena kontent Kontenta meta rajt il-konklużjoni tal-Konsil li rajt l-istess affarijiet li huma tennejtu nittama li intom verament ħat tkomplu taħdmu fuq dan is-suġġett tax-xir Pubbliku. Grazzi ħafna Sur Rangers. Iva, nixtieq nżid xi ħaġa f'isem il-Presidenza Belġana, xi ħaġa ma' dak li għadha kemm qalet is-Sinjura Testori. Huwa veru li s-sat m'għandniex pożizzjoni armonizzata bej 27 stat membru fuq il-kriżi fuq il-ġestjoni tal-kriżi, però jiena naħseb li l-inizjattivi li tieħdu fis-sena 2001 u 2005 permettulna illi nagħmlu progress aħna mannix 27 pajis li jagħmel affarijiet differenti, aħna għandna iktar koordinazzjoni, iktar progress li sar. Il-progress sar nafu li mhuwiex biżejjed, però jiena naħseb illi dak illi ġara s-sena li għaddiet forsi ħajna sabiex ikollna naħdmu għal iktar progress. Grazzi ħafna Iva jiena nixtieq illi nilqa lil kulħadd fir-realtà. Nafu li sabiħ li riddiskutu dan kollu, però naturalment li s-sena li għaddiet ħadd ma seta' jgħid mela le ma nagħmlu xejn aħna. U aħna e, issa narfu li WHO mhijiex xi aġenzija mhijiex awtorità daqshekk importanti għalina hija aġenzija illi trid tissodisfa l-tiġijiet ta' kontinenti kollha tal-Afrika, tal-Ewropa, tal-Amerika, naturalment huma jagħmlu dak kollu li jistgħu. Iżda eh, eh, din mhix ħaġa ġdida laqqas. Dan l-affarijiet kollha li smajna, cost benefit, eċċetra, huma kollha affarijiet sbieħ, iżda il-prinċipju prinċipali li smajna minna ħat s sin Reinders u s-Sinjor Testoni li jekk ma jkollniex bażi legali u jekk ma jkollniex fuq xiex naħdmu dan kollu li għedin nejdu eh, ma jiswal xejn għanna bżon bażi legali għanna bżon il-leġizlazzjoni u rridu nejdu x'inja għal-pozizjoni tagħna fisem l-istati membri u xejn iktar grazzi. Ma nasibx li hemm bżonn tweġiba, naħseb dik kienet iktar sqarrija mill-mistoqsija. Ma nafx. Naħseb li verament kienet ċara il-pożizzjoni tiegħek, ma nasibx li kien hemm bżonn min wieġbek. Signor Lepage, grazzi ħafna. Jiena naqbel ma dak il qalet il-kollega però nixtieq illi nitkellem fuq dak il għalinna d-direttur tal-ICTC. Naturalment, dak kollu l-intqal huwa pożittiv, però dak li aħna għamilna madwar l-Ewropa huwa nuqqas ta' um, aħna provajna naqsu l-periklu għal-pubbliku in ġenerali, però ma minnix dak kollu li kien possibbli. Jiena nixtieq insaqsik xandik bżonn inti eżattament sabiex tkun ħafna iktar operattivi fuq dan il-level sabiex tiggarantilna illi aħna verament ħajkonna esperjenzi, esperti indipendenti. Hemm bżonn illi jkollna indipendenza kompleta tal-esperti li jkunu indipendenti kompletament minn dawk li jipproduċu t-tilqim. Aħna naturalment irridu nqisu wkoll il-punt tal-responsabilità. Importanti wkoll inqasmu l-informazzjoni li hemm bżonn lill-pubbliku. Sur Springer, iva naturalment li CDC huwa għandu impenn huma marbut mal-ħaddiema u l dwar il-punt ta' trasparenza jena nistanejt il-kom li aħna għanna esperti minna ħatana u ma jafu xinu għaxol taħħom ma l-esperti kif għattilkom aħna eh, publikejna d-dikjerazzjoni tal-interess tagħna kollha tinsab fuq il-paġna tal-internet wara trasparenza u jekk aħna Naraw li dan ix-xogħol għandu jsir, xogħol sar diġà mill-esperti fl-istituzzjoni minn nies illi m'għandhomx rabtiet mal-industrija. Sur Signora Rivasi, Iva nirringrazzjak jiena kont verament impressjonata bl-impenn li inti jetturi u dak li inti jett dwar ir-rida politika, però jekk aħna nixtiequ noħolqu Ewropa basata fuq is-solidarjetà, l-Ewropa tkun ħafna iktar kredibbli u nixtieq jiena nitkellem fuq dak li qalt is-Sinjura Lapaġ li dwar ħtieġa li rridu eh, nodu attenti dwar il-konflitt ta' interess. Jista' jkun iva illi hemm esperti tajbin fl-ICDC, però l-ICDC tieħu l-fondi tagħha min-naħa tal-Unjoni Ewropea dwar li EMA il-fondi huma jiġu minn sorsi differenti mill laboratorji oħrajn. U għawek nista' naraw li hemm daqsxejn ta' problema bil-konflitt tal-interess u fil-fatt il-ġurnal mediku tar-Renju Unit kritika għal fatt li bosta esperti li parteċipaw fil- fil-proċess ta' ħruġ ta' permessi għat im ta' miflu kellhom rabta partikolari mal-laboratorju li kienet jipproduċi dan l-istess tilqim, ġifiri rridu noqogħdu attenti bejn dawk in-nies ħalli naraw jekk hemm xrabtiet bejn dawk in-nies illi jkunu qegħdin jaħdmu fuq hekk jew le. Bejn l-esperti u dawk li jkunu qegħdin jipproduċi mediċina. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva, tifhem tiddu tifmu wkoll il-Kumitat Xjentifiku huwa indipendenti kompletament. Il-Kumitat u l-membri eh, ikunu maħtura mill-Istati Membri ġifri għandek membru għal kull Stat Membru u dan il-Kumitat mhuwiex indipendenti, mhuwiex dipendenti mill-fondi, aħna nħazzu għal 80% tal- l-spejjeż tagħna l-kumitat huwa indipendenti ħafna u għandna sistema robust ħafna. U nixtieq li ngħidilkom milli l-ħamis fil-fatt ta' din il-ġimgħa tistgħu issaħħu wkoll imata kif aħna qegħdin nħarsu l-konflitt tal-interessi ġifieri minn din il-perspettiva nistgħu naraw li m'hemm l-ebda konflitt dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament tal-Aġenzija dawn huma affarijiet kompletament separati. Nixtieq li ngħid ukoll. U mem l-ebda opportunità għal membri individwali illi jamlu dan u jina diġa għettu dan fil-bidu ta' prezentazzjoni fejrajna il-rapportership u għanna u kol l-ħar komitat il-membri illi għedin jamlu dawn l deċizjonijiet. Ġifiri, mannix possibilta illi eh, membri individuali illi jistaw influenzaw din id-deċizjoni. Tista' jkeġbok it-tina lista tal-esperti tagħkom bid-dikjarazzjoni tal-interess tagħhom jiena naħseb li importanti ħafna li jkun nistqarrija min-naħa tagħhom dwar x'inhuma l-interessi tagħhom. Jima ma li huwa biżejjed li ngħidu li pereżempju jista' jkun hemm persuna illi għandha tinsab b'mod separat mill-interess tal-laboratorju u l-istudji kliniċi li jintom tagħmlu fuq il-mediċina li tbatti tpoġġa fuq is-suq hemm ħafna istituzzjonijiet li dawn l-istudji ma jkunux imbagħad għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Din hija importanti ħafna kredibilità tal-istituzzjonijiet tagħna. Iva, nista' nurik, mela le, dawn id dokumenti jinsabu kollha fuq is-sit tal-internet, nista' nurik issa jekk trid. U b'talba ta' kull ta' xaħat jek kun min jishtiq din l-informazzjoni, għan kun nistaw risqu din l-informazzjoni. Pero nafu li għam miljoni e miljoni ta' dokumenti u impossibli li dawn li kunu eh, disponibli kolla għal pubbliku ġifri għanna problemi ta' xie teknika. U għanna l-ħamis fil- rapport ta' ġestjoni ħan ippreżentaw politika dwar dak li għandu x'jaqsam l-aċċess dokumenti. U dawn id-dokumenti kollha jkunu disponibbli għal pubbliku. Snira l-Elis, Iva, jena nxtennejt ngħid illi il-fatt illi dawn ir-riżultati kliniċi jekk għandhom xi jkunu disponibbli u le dan huwa regolat fuq il leġislazzjoni fuq l-autorizzazzjoni fuq il-permessi illi għandhom jinħarġu. U d-dibattitu nerġaw niftħu meta aħna nkunu nistaw niddeċidu fuq li ma tip ta' informazzjoni pubblika nixtiequ nkunu jafu aħna fuq riżultati, però dawn ir-riżultati u l-pubblikazzjoni ta' dawn ir-riżultati huma regolati mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Mhm. Marisa Matias, you want to put a question? Sim, obrigada, Sr. Presidente. Uh, Queria, antes de mais, eh, eh, reforçar que... Grazie Hafna, Sr. President. Nixti l-ewel netnajt li l-izvilup għafas legali ġdid u importanti ħafna, rridu nitalmu lezzjoni tal-passat u U aħna nilqaw kol, kull miżura tista' tittieħed sabiex aħna naħdu iktar dwar dan, però anke dwar trasparenza u kredibilità nafu l hemm ħafna x'għandu xi jsir fuq uh, dak il sujġet Allura jiena nixtieq nsaqsi dan li ġej. Kif taħsbu li l-kredibilità tista' tirkupra jekk aħna jkollna sitwazzjoni simili fil-ġejjini u minħabba il-problemi fil-komunikazzjoni ma naħsibx illi din għandha x'taqsam mal-isem illi ħanatu lil din l-influenza partikolari jiena nixtieq insaqsi xieġrek kun hemm min jirrifjuta li jieħu dan it-tilqim din hemm mistoqsija tiegħi dwar kredibilità. Trasparenza, kif nigarantix it-trasparenza fil-ġejjin? Jessu xpring, iva jiena mħassab ħafna fuq il-fiduċja tal-pubbliku fina mħabba li din ma miex marbuta biss ma l-influenza, iżda anka ma martiħor bħal ħosba, ċetra, ġifiri din ta' fetwa il-programm li huwa maħsub għat-tfal t tilqim u allura jiena wkoll eh, kont prezenti fil- Kumitat ta' Revizjoni f'Ġiniva u jiena konvint li il-WGO, il-WHO ikunu jissu ikunu konvinti anka jekk aħna fil-fatt nibdew naħdmu fuq hekk anke jekk aħna nibdew u koll, per eżempju, bdejna ħidma tagħna bl-influenza spanjola, jiena naħseb illi fl-opinjoni tagħna ma kellhomx jużaw il-kelma pandemija. U jiena konvent li WHO wkoll qiegħed jaħseb dwar fażi differenti, ġifieri huwa importanti iva li nkunu nafu x'jista' jiġri jekk aħna ikonna dan il-virus ġdid u għalhekk aħna nixtiequ illi konna evalwazzjoni aħjar tal-ġejjieni. U għawek, għalek aħna nishtiqu li verament ikonna responsabilta, iktar responsabilta minħabba li jina verament imħasseb dwar din il-fiduċja li għandu l-pubbliku fujna. Ġil parnio kjoġbok. Iva, grazzi, jina nishtiq nitkellem fil qosar ħafna sabiex nejt li dan huwa suġġett importanti ħafna fil ħajatana tagħna ta' kuljum u nixtieq ngħid ukoll illi jissa għanna bażi legali tal-bazi legali miex bizziet, jissa minn għanna bazi legali, bazi legali da ma jfessirx li issa l-Kunsil ha jaqbat joħroġ politika Ewropea hekk. Aħna nafu li għanna bżon ta' politika tal-komunità dwar dan u aħna nappoġġaw lilek u lill-Kummissjoni Ewropea aħna nixtiequ illi intom tkunu fil-wol ta' tmexxija kif qal is-Sur Reinders. Din hija xi ħaġa importanti ħafna lina. Anka minħabba il-ħtieġa li aħna nikkomunikaw mal-pubbliku in ġenerali. Sfortunatament, Dan kien daqsxejn disastrus u xajġi wara l-4 u l-5 ta' ottubru. Aħna edin jidurna li daqt ħanerġaw jibdew l-influenza u jibda jiġri l-virus biex ħabba li ġeja x-xitwa u xħajġri għallura sabit bit-tilqim. Iva, nixtieq l ewwel inwieġeb l ewwel parti tal-mistoqsija tafu li għall-annimali hija l-Kummissjoni li tiddeċidi l-istrateġija tat-tilqim li għandha li tixtri dan it-tilqim li tidentifika li ma postijiet u kemm annimali ħajkunu imlaqma. Jiena naf l-istati membri jisegwu dawn l-istituzzjonijiet minħabba li hemm bażi legali b'saħħitha ħafna f'dan il-qasam. Jiena naħseb li fil-qasam tas saħħata pubblika aħna għadna fil-bidu għadna nibdew però żgur li naslu. Issa dwar it-tilqim jiena ħanad mikrofonu għal Tomas lil Tomas jew ma nafx jiena jekk it-tilqim ġdidu biex min ħajkopri u kif ħajkun kopert eżattament. Iva, il tilqim ġdid kontra l-influenza jinkludi l-H1N1 li fuq rakkomandazzjoni suġġerament tal-WHO aħna għandna proċedura speċjali fl-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni issa hija għal pandemiji tal ġejjeni jekkux fuq il-tilqim ta' trivalent jew le u din hija diskussjoni li għadha d u din hija l-proċedura li nagħmlu s-soltu ta' kull sena. Is-Sinjor Paranova. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb li minħabba li din l-istorja tiġri għat-tieni darba u minħabba li ntafqu biljuni ta' euro U aħna ma mhux qed naraw l-ebda informazzjoni fuq ix-xintef u minn dawn il- karti zbiħ ħafna li għanna u hekk u laqas minn din l-aġenda ta' l-CDC. Jina huma għamlu xogħol tajjeb meta qalulna dak li huma ħjamlu fil-ġejjin. Jina nipproponi li nużaw din l-opportunità sabiex nsaqsu lill-servizz ta' audit tal-Komissjoni sabiex anke f'dak li għandu x'jaqsam l-EMEA u l-ECDC jagħtuna l-pjanijiet għal-ġejjini u dwar il- kif huma ħadmu f'dawn l-aħħar ftit snin u dan nagħmlu hissa ħalli fil-ġejjini ma nerġax ikollna influenza tal-ħut jew influenza ta' xi ħaġa oħra jien għalhekk nixtieq insaqsi jekk dawn iż-żewġ aġenziji u miex l-esteli koperaw mal-kumitat tagħna. Mr. Lundgren. I could ensure you that. Grazzi ħafna nista' nizgurak illi aħna għandna servizz ta' audit ċentrali wieħed intern kif ukoll għandna audit min-naħa tal qorti tal-awdituri huma jagħmlu kontroll fuq il-proċeduri tagħna kollha anke l-mod ta' kif aħna għamilna ġestjoni tal-kriżi li kienet se tfaqqa mal-pandemija u din hija xi ħaġa li aħna minnija naturalment m'għandix problema bil-mod ta' kif aħna aħna ħad naħsib is-sitwazzjoni tal-pandemija. l-qorti tal-awdituri ħajġu jżuru l-inna l-lum u ġifiri forsi nista nejdu l-om li jordu jgħodu daċxajn iktar attenti għal dan il-punt mela le aħna bidejna miftuħin l qawm Grazzi ħafna, Sur President, jena naħseb is-Sur Berens Signora sinjura Testoni verament tkellmu fuq l-iktar punti għaw l-inin u identifikaw il-problemi l-ikbar problemi għawek. Aħna din nitkellmu f'kuntest aħna fil-parlament fis-sena 2006 kollha tittajna rapport illi kien miktub minn Sinjura Damu Sadamu illi kien fih numru ta' proposti. U dinja rizoluzzjoni riżoluzzjoni ta' 47-48 paragrafu naħseb illi dan kien xogħol eċċellenti li għamel is-sura Damu U issa nixtieq insaqsi lis-Sinjor Testori, inti taf li jeżisti dan id-dokument u taf bihom is-suġġeriment u rekomendazzjonijiet li tressqu min-naħa tal-Parlament permezz ta' dan ir-rapport, jiena naħseb li dawn is-suġġerimenti jistgħu jkunu sivja ħafna anka sabiex ittejbu l-ħidma tagħkom fil-Kummissjoni. Jiena naħseb li għatem ħafna u ħafna xogħol li għandu jisir minnaħa tal-Kummissjoni. Ngrazzjak. 48 suġġeriment minnaħa tal-Parlament. Aħna ressaqna minnaħa tagħna x'għamlet bihom il-Kummissjoni? Jiena ma studjajtomx bir-reqqa, però il-ħaddiema tiegħi u l-kollegi tiegħi studjawhom, analizzawhom, ġifieri aħna minnaħa tagħna wkoll ħriġna reviżjonijiet minnaħa tagħna, ġifieri aħna għadin nħarsu li rekomandazzjonijiet li suġġerimenti nippruvaw naraw xmar ħażin u għalhekk fuq din il-bażi mbagħad aħna niżviluppaw il-politika tagħna. Grazzi ħafna. Ningrazzjak Sinjura Sur President il-mistoqsija tiegħi diġà smajnija ġifiri dwar it trasparenza u r rabtiet mal-industriji tal-farmaceutika minnaħat tal-esperti u dan l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, però nixtieq nieħu eh, vantaġġ mill-fatt li jew sinjura Jakab b'sawek għalfejn dan l-istess proċedura din l-istess audit ma tistax issir għal WHO. Minħabba li aħna mhux qed narfu WHO bħala awtorità, però fl-istessin xorta waħda din insegwu l-istruzzjonijiet tagħhom ta' livell numru 6 ta' twissija, jena nasib li din hija xi ħaġa inkredibbli li m'għandniex trasparenza WHO. Grazzi ħafna sur President jekk tippermetti li nwieġek minkejja l fatti li jiena mixedha fuq dan il-panel Kif ilkom qabel huwa l-Kumitat tal-Emerġenza illi jista jirrekomanda illi kien hemm pandemija jew le kien deċiżjoni ħadd il-WHO illi Eh, l-emerġenza ma tkunx pubblika u fl-aħħar tax-xogħol biss saret pubblika. Raġuni kienet sabiex nevitaw li jkun hemm tensjoni politika u pressjoni politika wkoll kif ukoll pressjoni minnaħat tal-kumpaniji tal-farmaceutika allura ddeċidejna fuq livell interni li ma nagħmluhiex pubblika iżda l-informazzjoni nagħmluha pubblika meta l-istudju jkun tlesta. U naturalment informazzjoni nkasa l konflitt tal-interess aħna sibuħa fuq is-sit tal-internet, però nifmuħ il-messaġġ tagħkom dwar jekk aħna nix nagħmluha pubblika din fi spiritu ta' trasparenza, aħna nasbu li rridu nkunu kemm jista' jkun trasparenti minħabba li dan huwa wieħed mill-affarijiet li aħna rridu nżommu f'moħħna li dejjem aħna konna trasparenti ħafna f'dak li xaqsam konflitt ta' interess u aħna dejjem impoġġu informazzjoni fuq is-sit tal-internet. U jiena nissuġġerixxi li l-aġenziji l-oħrajn jagħmlu l-istess u naħseb illi kulħadd ikun jista' jagħmel reviżjoni ta' dawn l-informazzjoni wkoll. Sinjura Grostret, Iva, nirringrazzjak. Jiena smajt li kollegi għedzin ikunu daqsxejn xed tiġi dwar dak li qed jiġri fil-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea fl-CDC u fl-EMEA. Jina nixten fakkar l-kollegi li aħna nikkontrollaw l dawn l-aġenziji ta' kull sena. Aħna l-ħin kollu nikkontrollaw l dawn l-aġenziji u anka fl-EMEA. Apparti mill-fatt li għandhom reputazzjoni eccellenti, li huma wieħed mill-aħjar aġenzija naħseb li aħjar nieqfu nalqu ħalqna u nibqgħux ikunu daqshekk xettiċi viżavi l-aġenziji tagħna minħabba li jiena pjuttost skandalizzat b'xert affarijiet li smajt hawnhekk f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna jiena xtieq nifhem aħjar il-xi pubbliku tat-Tilqim Jiena nixtieq inkun naf feħel timetable ta' din proposta ġdida tax-xiri pubbliku. U nafu aħna x'kienet differenza fil-prezzijiet illi ħallsu l-Istati membri għal dan it-tilqim kien hemm min seta' jħallas iktar minn ħaddieħor allura kellu iktar malajr it-tilqim u anka dwar il-prioritajiet ta' min jista' jirċievi dawn il-tilqim. il tilqim minħabba li skur li l-istati membri jistgħu jwieġbu b'mod pożittiv jekk huma jaħsbu illi jista' jkollhom pereżempju iktar sigurtà jekk ikollhom xi Repubbliku iktar b'saħħtu. Sur Ryan jina jiena sasik nsaqsik mistoqsija oħra minn naħa tiegħi jekk hemmx pjan jekk hemm xi punt ta' solidarjetà f'din is-sistema jekk jogħġbok Jiena nixtieq ngħid li fit-13 ta' Settembru il-Kunsill talab il kummissjoni sabiex aħna nagħmlu rapport fuq dan il-kwistjoni fuq din il-kwistjoni tax-xiri pubbliku. U f'dawn il-konklużjoni tal konsil aħna talbuna sabiex inħarsu lej kwistjoni differenti ġifieri l-Kummissjoni ħejjiet dokument li analizza l-alternattivi differenti tax xiri pubbliku li huma disponibbli skont il-liġi tal-xiri pubbliku aħna kellna laqa fil-kumitat nar ħamis li għadda sabiex aħna nippruvaw nanalizzaw mal-istati membri x'inhu mal-alternattivi tagħna aħna qed konna qed nipjanaw li jkollna ehm, laqa fl-aħħar ta' Ottubru sabiex niddiskutu dan il-punt u fis-7 ta' Diċembru ħajkonna laqa oħra ħalli bekk l-istati membri jkollna jkollu se jkollhom l-opportunità sabiex jiddiskutu l-possibiltajiet legali u eh, tal-fatt li l-mekkanizmu ta' xiri pubbliku jista' jkun eh, perfezzjonat. Jiena nixtieq ukoll ngħid li fejn pereżempju hemm dif differenza fil-prezzijiet anka għal tilqim kontra pandemija fit-sena 2008-2009 dak kien eh, bbażat fuq kemm nies konna ħanlaqmu kemm x'kienu l-kondizzjonijiet tal- ta' trasport ta' dan it-tilqim. Ġifieri dawn kienu kollha kwistjonijiet li kienu ħajvarjaw minn pajjiż għal ieħor għalhekk aħna bdejna b'din l-inizjattiva minn ħadd l-Kummissjoni sabiex bekk aħna jkollna approċċ ħafna iktar armonizzat dak li għandu x'jaqsam negozjati dwar il-prezzijiet, kundizzjonijiet kif ukoll kondizzjonijiet oħrajn kontrattwali fl-industrija. Ningrazzjakom. Karin Kanbach. Grazzi ħafna, Signora Kallenbach, jom kella Linda l-ewwel. Kien hemm nuqqas ta' tilqim għal-nies li xtaqo jixtruha. Iva, din kienet waħda mill-problemi li semmit iktar kmin, ġifiri kien hemm stati membri li ma kellhomx xiri minn qabel, ftejim ta' xiri minn qabel il-pandemija għalek kienem kien hemm diffikultajiet. Issa aħna minn ħadha l-Kummissjoni pruvajna nlaqqa daw il-pajjiżi ma kellhomx ftehim ta' xiri minn qabel ta' dan it-tilqim u provajna noħorġu tenders konġunti ġenerali għal grupp ta' pajjiżi u aħna wkoll analizzajna sistema ta' trasferiment bej dawk l-istati membri li għandhom iżejjed u dawk li m'għandhomx biżejjed. Ġifri dawk kienu inizjattivi li aħna implementajna fil-ħarifa tas sena 2009 nittamaw li aħna tallimna minn din l-esperjenza u permezz ta' dawn l-esperjenzi aħna nisviluppaw l-inizjattiva li għandna bħalissa b'mod aħjar. Grazzi ħafna skużawni li qed nitkellem Minħabba li biex edha fuq il-panel, però xortu għada nishtiq nitkellem fuq il-kwistjoni ta' rida politika mnaħat tal-ministri. U jien nishtiq nfakkarkom li diġà f'Ottubru tas-sena 2009 ministri saqsew lill-Kummissjoni sabiex iħarsu lejn suġġett tal-xiri pubbliku u saqsew sabiex aħna nagħmlu analiżi dettaljata. Il-ministri kollha saqsew dan diġà f'Ottubru tas-sena 2009. Grazie. Next speaker is Karin Kallenbach. Grazie ħafna, Signor Kadenbach. Nishtin saqsi mistoqsija illi forsi mandiċ x'taqsamma direttament, pero jina eh, smajta tissemma diġa. Jina nasib li l-effetti tal-pandemija u kol waslu għal-fat li dak li għandu xjaqsam l-Unjoni Ewropea, ħna tlifna minn kredibilta u ħna kellna eh, koll problemi minħabba il-tilqim anka fil-programmi ta' tfal jiena naħseb illi il-mart ta' tfal jistgħu wkoll jispiċċaw f'pandemija. Jiena nixtieq nkun naf jekk sistema ta' prevenzjoni sabiex l-istati membri individwali jkollhom iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni nsabu fija bħalissa. Grazie. Thank you, but uh is a kind of end Grazzi ħafna, hemm daqsxejn lobbying kontra t-tilqim u jiena fajnejja naħseb li dawn il-kampanji ta' informazzjoni huma perikolużi minħabba li qed ixerdu stejjer tal-biża mhumiex ibbażati fuq provi u informazzjoni xjentifika. U importanti li aħna jkollna bażi legali, però hemm bżonn illi naħsbu fuq ċittadin li qed imur għand it-tabib tiegħu jew tagħha u jekk it-tabib mhuwiex konvint illi din dan it-telqim huwa meħtieġ huwa sigur din ħatkun problema jiena kontent ħafna li f-16 ta' novembru ħajkonna l-ġurnata li dedikata l-informazzjoni dwar l-antibiotiċi. Ħallibek aħna natu ħarsa lejn din il-katina ta' komunikazzjoni fil-settur tal-kura tas saħna ħna rridu nikkonvinċu t-tobba illi jridu jnaqsu il-preskrizzjoni tal-antibiotiċi. Nittama li s-sena d-dira jista' jkollna ġurnata dwar l-informazzjoni dwar til-qim kontra l-influenza u anke li nagħtu attenzjoni partikolari għal professjonisti tas-saħħa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jina nishtiq illi nkompli nitkellem fuq eh, il-kwistjoni tal-laboratorji U responsabilità naturalment ta' side effects kienet fidejn l istati membri aħna u hekk ukoll għandna bżonn ta' pożizzjoni komuni. Jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jgħidu li aħna għandna bżonn ta' call for tender Ewropea din hija xi ħaġa tajba, però x'inhi l-opinjoni tagħkom issa għal fatt li il-responsabiltajja tal-Istati Membri din hija l-ewwel darba li qed tiġi xi ħaġa bħal di dwar dawn il-punt ta' side effects. nafu li narkolepsi dan kien hemm każ fl-Iżvezja mbagħad l-awtoritajiet tkellmu dwar dan u mbagħad kellna l-punt tal-MDMA. Issa dwar l-MDMA jiena Nixtieq nkun naf intom se tagħmlu sabiex tiżguraw li jkun hemm studji dettaljati ħalibek nidentifikaw jekk din il-narkolepsi jiex riżultat tat tilqin illi taffetwa b'mod partikolari li tfal naħseb li anke li siri siri li jkunu voluti. Sir Springer, Signora Testoni, forsi jixtuq jwieġbu din mistoqsija. Iva, kuntent ħafna illi li jemmej hija taħdem fuq dawn side effects li si disi u koll li għati attent ħafna fuq dan ħabba li ħna ċerti kważi li dan huwa side effects ta' til-in. Aħna bdejna diġa kooperazzjoni ma' aġenziji oħrajn li nħarsu li dawn il-każijiet u każijiet oħrajn fejn ħarġet din il-narkolepsi illi mumiex marbuta mal- mat-tilqim aħna nixtiequ nkunu nafu x'inhu hija l-kawża ta' dan il-fenomenu jekk hux fenomenu reali jekk aħna nistgħux nipprovdu informazzjoni liċ-ċittadini. Jekk eh, dan ukoll il-każ ta' din il-marda li qed toħroġ mhuwiex marbut mat-tilqim. Din hija possibilità wkoll. Iva, ħna nixtieq u nikkonfermaw naħatana li aħna ġbarna daw il-każijiet u din informazzjoni dwar dawn il-każijiet fid-database tagħna, però għalissa aħna bdejna proċedura li permezz tagħha dejna analizzaw ehm, il-każijiet u flimkien mal istituzzjonijiet aħna bdejna ċertu studji ħalli nippruvaw niddeterminaw jekk hemmx ehm, xi rabta partikolari ma' dan it-tilqim u aħna rridu nkunu nafu wkoll jekk hemmx differenza bej il-frekwenza ta' din it-tip ta' marda u jekk hemmx xi żieda bħalissa ġifieri hemm ħafna aspetti li aħna nixtiew nanalizzaw aħna din nistennew li nirċievu xi tip ta' feedback minn dawn l-istudji fil-bidu tas-sena d-dieħla probabbli. Grazzi ħafna. Il-kwestjoni ta' responsabilità hija kwestjoni komplessa ħafna fil-liġi Ewropea. Il-liġi europea hija ċara hija l all'industria li fil-fatt hija responsabbli bħala parti mill autorizzazioni għat-poġġija fuq is-suq ta' dawn il-prodotti. U il-permessi li jħorġu mill-industri, il-permessi ta' l prodotti li qed jħorġu mill-industrija importanti, però responsabilta tibqa' f'idin l-industrija. Din kwistjoni sissa ma kienieċ problema minħabba li aħna ma rajniex ħaġa oħra li kienet problema parti meta fl-istadju ta' tintalab jintalab il-permess l-istat jaħdem bħala individwu privat u xorta waħda hemm responsabilità dak li għandu x'jaqsam leġiżlazzjoni. Naf li s-Sinjura Lepage hija ħaddiema u forsi ħaddiema li għandha ħiliet sostanzjali però aħna ma eh, m'għandniex idea ċara, maħabba li din hija l-ewwel darba li qed tiġi, però għabbażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea hija l-industrija li hija responsabbli għall-effetti sekondari apparti dawk li huma notifikati fit-talba għal permess imma sibx li din responsabilità tista' tkun trasferita sempliċement lill-Istat Membri din hija l-opinjoni tiegħi bħala avukat però jista' jkun hemm ħadd ieħor li forsi ma jaqbilx. Aħna dan iridu nżommu wkoll f'moħħna meta naslu għad diskussjoni ta' l-argumenti ġodda. Grazzi. U ċad, il-kwistjoni ta' responsabilità għall-effetti kollaterali hija inkluża fil-diskussjonijiet li għanna mal-modell ta' kuntat. Issa, fil-passat il-Kummissjoni mhux dejjem eh, għanna ċess għal kodiċi li ġi passat l-Stati membri. ħafna Stati membri un-bat jifirmaw kol klawzula ta' konfidenzjalità. U għacċar illi għabazi tal-fajli għanna, aħna ma nistawx nużaw din il-kwistjoni, ninkludru il-kwistjoni fil-modell ta' kuntat. Dana kien it-tini round tal-mistoqsijiet u risposti. Smajna Diskussjoni interessanti. Eh, għanna e, zewċ kollaboraturi, Peterle u Vilmot, u u natihom il-mikrofonu għabel ma il sinjora Rivazi mm, tati il-konklużjoni taħħa. Grazie. f'dan il-grupp ta' ħidma hemm kollegi wkoll li mhumiex membri tal-Kumitat Envi. Għax ħanna nixtiequ ninvolvu anki dawk il-persuni li huma interessati u li huma Sivja u li huma parti mill-kumitati oħrajn. Huwa interessanti din il-proċedura kollha li l-mistoqsijiet, il-kritik marbutin man din il pandemija joħorġu l-ewwel minant l-esperti stess, mbagħad kien hemm kontribuzzjoni pubblika politika. Aħna eh, nisimaw dak li għajduna ċittadini u ċittadini kellhom ħafna mistoqsijiet speċjalment meta raw eh, illi ċerti tobba laqmu l-pazjenti taħħom, pero ma tlaqmux huma stess. Hemm ħafna differenzi bejn l-approċċi li ħadu. Eh, kien hemm minn eh, speċi ta' staqsa jekk eh, kienx l-ewwel il-virus jew jekk qabel il-virus ma kienx hemm tilqim. Tafu xirrid ninsinwa b'din il-mistoqsija. Eh? Issa, ħafna drabi ħna mannix eh, bizzejiet fondi għal prevenzjoni u ħafna drabi għasmal eh, kura u ħafna drabi il-kwistjoni tmur għallar u għal dastanti ħaġa importanti li rridu naslu għal regola illi ma nonfqux u illi ma, ma, ma naġlux wis, eh, nittama li nkunu nistaw eh, dawn il-mistoqsijiet kolla illi affaċċajna, nkunu nistaw n-organizzawhom biex nkunu nistaw namlu evalwazzjoni tar-riskju u evalwazzjoni tal-pandemija b'bażi xjentifika xira. U jiena kuntent illi llum tkellimna anki fuq dal-aspett. Waħda mill- uh, l-iktar idejat importanti għal-indipendenza tal-opinjonijiet ċentifiċi. Kien hemm xi dubbi eh, li ġew espressi hawn minn għandu għandu dubbi smajna għalu il-grupp ta' ħidma tal-Kunsil tal-Ewropa. Aħna e, namlu reazzjonijiet tagħna meta jkun hemm previżjonijiet, però fl-opinjoni tiegħi fl-Unjoni Ewropea u anki fl-Istati Membri rridu noqogħdu attenti għal propju dik il-fażi li tiġi qabel il-previżjoni ta' pandemija. Il-Komissjoni għanda eh, xogħol għalet eh, li se tagħmel xogħol serju meta jkun hemm fażi oħra ta' eh, prevenzjoni ta' pandemija u naturalment il-rida politika hija dejjem neċessarja jiena naħseb illi li aħna membri tal-Parlament interessati nisimaw x'tista tkun is-soluzzjoni ta' konflitt ta' interessi għall-esperti tagħna, dan huwa importanti ħafna anke ċittadini tagħna. Jiena naħseb l-inizjattiva li kellna dal-għodu eh, kienet eh, ġustifikata meta wieħed is li hemm bżonn inkunu nafu ċerti affarijiet specialment għalix hemm istituzzjonijiet li għarfu li hemm bżonn li l-affarijiet inbidluhom. Għandna bżonn ta' aktar trasparenza, aktar indipendenza u mhux konflitti ta' interess għax dana jista' jwassal għal biex jitjieb eh, il-rapport ta' fiduċa kif qalu anki ħafna kollegi. Irridu naraw issa kif fil-futur nistgħu eh, intejbu anki l-aspetti ta' dan id-dibattitu. Grazie. Il-Signora e Wilmot, grazie President. E Il-workshop kien interessanti u utli ħafna. Uh, u Uh, l-indiskutu għara wara jaħġa sabiħa ħafna. Uh, uh naturalment ja kwistjoni li dawn il-tilqim kienx neċessarju u le, ma naturalment kieku ma kellniex il-tilqim fidejna kien forsi kien ikonna problemi. Uh, ħagġovja li l autoritajt lokali għandhom ikunu preparati għall-lar xenarju. U naturalment kien ikun kritika kbira kieku dan ma pero kienem kien hemm xi raġonevoli u validi fuq il-trasparenza ta' deċiżjonijiet, specialment fuq dak li għandu x'jaqsam mal-esperti u l-konsulenti ta' u interessi privati. Kienem ħafna ideat u provi għal dan il rapport ta' kif ġie ġestita din il-pandemija li huma importanti ħafna, hemm eh, loġika li jkun hemm eh, xiri pubbliku konġunt tal-tilqim jekk ikun hemm eh, pandemija oħra. Dana hija garanzija għall-istati membri u mod partikolari anke għal dawk stati membri żgħar tkun ħaġa interessanti li naraw se jkunu l-proposta tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. L-aħħar ħaġa li nixtiequ ngħidu li aħna mill- lezzjoniet tal-passat rridu nizguraw li fil-futur ikonna proċeduri ta' dejjem iktar trasparenti, din ħaġa importanti. U li tamaw li da' se jiġri. Grazie. Grazie. Issa naddu għal sinjura Rivazi biex eh, eh xi kummenti ta' konklużjoni peress li għandha rapport importanti fidea. L-għonet nishtiqni ringrazzja għal-parteċipanti kolla li deru dal-ħodu. Jena kontent, ħafna, naħseb li fuq livell Ewropew hemm bżonn nistaqsu e, mistoqsijiet jekk bżonn li sistema ntejbuh. Kien hemm komitat ta' inkjesta fi Franza għax eh, Franza kienet waħda mill-pajjiżi li xtrat l-iktar, eh, xtrat design miljun ta' dozi kienem komitat ta' inkjesta fis senat Franċis u anki fil-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa. U għek ti permettu li nishti naqralkom waħda mill konklużjonijiet ta' dawn il-rapport li affettwana il kif ġiet ġestit uh, l-pandemija tal- H1N1, eh, mux biss mill-WHO, ma anki mir eh, autoritajiet tal-Unjoni Ewropea u anki dawk nazjonali xi pariri u deċiżjonijiet kienu problematiċi għax eh, kien hemm distorzjoni tal-prioritajiet tal-awtoritajiet tal-kura tas-saħħa u kif għajmu il-finanzi u kien hemm eh, beżat inġustifikati ta' eh, fidejn il-popolazzjoni ġenerali. Dan huwa fatt ċar għax il-fat huwa illi eh, fit-toroq n nis komuni tilfu fiduċa u aħna tlifna l-kredibilità. U hemm bżonn li aħna nerġgħu nirkupraw l kredibilità eh, eh, ta' ċittadini fl-istruzzjonijiet kollha tagħna. Lek jiena kont qed ninsisti għax hemm bżonn illi intejbu. Iridu hekk iridu nimxu il-qudiem Eh, irridu e, nanalizzaw il-passat u nidentifikaw e, e, disfunzjonijiet, però fi spiritu kostruttiv. Aħna maħniċ hawnhekk biex nikritikaw sempliciment, irridu naċċettaw il-kritika u nitalmu minna u nis jistaw jgħajdu jiva il-lezzjoni tal-muqa l-Europa għetturi solidarjata u għattuża esperti li permettu l-istituzzjonijiet li għamlu li il-deċizjoni ċirqa li jkunu kostruttivi u mux li segwu dak eh, illi qed jagħmlu organizzazzjoni internazzjonali oħrajn. It-tieni panel eh, li kellna darodu kien iktar interessanti, kien aħjar, hemm bżonn nerġgħu nagħmlu definizzjoni tal-pandemija, ma nistgħux nħallu f'idejn il-WHO din il-kwistjoni. ma jgħidu illi il-pandemija hija bażi tal- -pandemija, Eh, estensjoni ġeografika mhux tal-gravità tar-riskju. Aħna unnek ma naqblux u eh, naturalment din għal nistaw noħduha fil-WHO, eh, l-Unjoni Ewropea il-Komissjoni hija rappreżentata, mek aħna jista' jkun pożizzjoni tagħna, aħna l-Ewropa nistgħu nbidluha biss jekk inkunu kritiċi u fl-istess ħin kostruttivi. Jiena smajt klim fuq il- flessibilità u l-bżonn li jkun hemm iktar autonomija, bżonn li jkun hemm evalwazzjoni tar-riskju. Iva, din hija ħaġa importantissima għax inkella għadha eh, se jkollna pandemija oħra. U rridu nuru lil pubbliku li dan qed nagħmluh għax inkella n-nies mhumiex se jmorru jixtruhom il-qim tagħhom eh, mm, għax jgħidu li aħna suppost eh, tlaqqabna l-aħħar darba u ma kienx hemm ħafna nies li mitu wara kollox. E, x'inhu l-impatt tal-kampanja e, ta' vaccinazzjoni ta' massa. E, għanna bżonn f'kull każ tal parieri tal-esperti. It-tieni panel kien interessanti ħafna. Dan il-rapport se jibbażaruħu fuq l-esperjenza u fuq għal-arfin u e, xista jagħmel li sidi si u l-EMEA ma l-kompetenzi taħħom, xista jgħamil l-kommissjoni u l-Kunsill. ċoħe pratikament aħna hawnhekk il-limitaw il-funzjonijiet u r-ruoli tal istituzjonijiet Se konna esmiħiħor fuq il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jena smajt ħafna fuq il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn dawn aħna Eh, hemm bżonn li ntejbuha din il-kooperazzjoni, hemm bżonn ikollna laqgħat mal-istati membri u mal-istituzzjonijiet għax billi naħdmu flimkien biss nkunu nistgħu nagħmlu progress. Għal daqstan dan huwa eh, il-bażi ta' dak li qed nagħmel jiena fil-tfassil ta' dan rapport. Jiena rrid nirkupra l-kredibilità biex jekk ikun hemm virus ieħor mortali eh, għada nkunu nagħmlu xi ħaġa. Signora Testori għandek raġun, għandu bżonn ta' xiri eh, komuni biex ċerti stati membri u ma jkollhom xi ħassu minn oħrajn. Grazzi. Grazzi, Signora Rivasi, tal-konklużjonijiet tiegħek eh, bħala eh, rapporter. Nħos li aħna użajna l-ħin tagħna b'mod validu ħafna kemm għal dan il-kumitat kif ukoll għal parlament jiena nħoss li ċittadini tagħna iridu li l-Parlament Ewropew jaħseb u jamalizza dak li ġara. Għal da stan dak li smajna għawnek dal-għodu kien validu ħafna, ma mx dubju. Nuqqasijiet, kien hemm nuqqasijiet, bla dubju, ma rridu xaħna eh, ma najdu xej fuqom, imma rridu nitalmu għal biex nevitawhom fil-futir. E, Sanna trattat tal Lisbona u nil nil-għaw dan it-trattat fl flaħar għanna bazi legali ġdida u issa li f'pożizzjoni nikkoordinaw Eh, anki il risposta Ewropea għal dawn l-sfidi. Memx għalfejn nerġa najt ħafna mill-punti illi eh, ġew msemmija. Rridu nuru illi hemm valur miżjut Ewropew f'dawn il-kwistjonijiet illi m'għandniex eh, bżonn ta' approċċi frammentari illi se un aktar enerġija. Nishtiq nirringrazzja l-esperti, aħna kontenti ħafna li nitkom ġejtu, aħna nishtiq ulkom suċess fi xol ta'kom, u nirringrazzja wkoll il-segretarjat eh, tal-organizzazzjoni ta' din il-smiħ. Eh, ah, xol ta'kom kien eccellenti u eh, probabli rrit nifraħ li l-nifsi u koll tal-li għamil ġestjoni tal-ħin u jidispieċin u koll jek forsi interrompejtkom Eh, aħna tallimna ħafna f'dan il-workshop għal dastan naguralkom eh, l-aħjar u nala s-sessjoni. Grazie.